Good afternoon, dear colleagues, and welcome back. I hope that... Il-wara nofsinar it-tajjeb, kollegi nittama li kelkom ikla tajba, tajjeb li jisterġajna l-tajna sessjoni ta' wara nofsinar. Mela, il-kollega tijaj eh, offra li jieħu posti wara nofsna ma jkolli nitla. Mela, se nagħtikom xi aħbarijiet dwar id-deċiżjonijiet tal-koordinaturi u l-aġenda għal Settembru din ġiet adottata biż-żieda ta' talbijiet differenti tal-gruppi differenti Fuq rapporti u opinjonijiet il-koordinaturi iddeċidew illi jiena se nkun qed nibat itra sabiex nitlob l-applikazzjoni ta' regola 55 għal-rapport afko fuq l-implementazzjoni tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem il-Kumitat deċida li mhux biss jisottometti opinjoni imma li anke jitlob regola 55 u se naraw kif nistgħu niksbu l-appoġġ tal-Konferenza tal-Presidenti. Fuq il- rakkomandazzjonijiet kontestati dawn ġew adottati hekk kif propost mill-President bl-eċċezzjoni ta' petizzjoni 0083 li ser tibqa' miftuħa sal smih pubbliku li ser ikollna. Imbagħad il-network peti li huwa network flimkien ma' kumitat joħra li aħna dotajna linju gwida li jom u se et qed nistipula l-anijiet dan il-network fil-konferenza tal mm, prezent tal-Komitati u nitlob li jkun hemm kooperazzjoni fil-Komitati kollha. Now, okay. Sa, fuq il-punt li jmiss il-petizzjoni dwar il-referendum fil-Renju Unit u hemm affarijiet oħra, aħna ġevejna numru kbir, 75 petizzjoni fuq dan il-referendum u aħna deċidejna li napplikaw il-proċedura fast track u anki bl-iskadenza aħna il-Kumitat rajna li tajjeb li jirreagġixxi ta' malaj. Qabel il-vaganzi tas-sajf nindirizzaw ehm, dan id-dossier b'mod maġġel issa. Il-grupp afko fuq ir-regoli ta' proċedura ma irnexxilhom xilħu l skadenza deadline għalhekk issa ma baqgħna ħlief xejn li nagħmlu kif f'nistennu l-input tagħhom Nixtieq ukoll nixbilkom l-attenzjoni għall bots ta' smieħ dwar il- xol fis u għadini u l-moviment Hiles, il-bozz tal-programm għal dan ismiħ eh, sar Eleonora kienet edamana u għalek jiena tajt tajt komedeja tal-pozizjoni tal-grupp ta' edma. Il-koordinaturi qablu li il-mandat tal-dan il-grupp għal petizzjonijiet li jaddu għandhom jiġu diskussi eh, flaqa oħra. Sabiex jara eżattament kif se il- kif se jiproċedi u eh, xjaddi l-working group li l-komitat sħiħ. Jena u kol għettilkom xqed jiġri dwar il-laqa li jena se jkolli mal-prezidenta din l-entita, morru għal-punt li jmiss fuq l-agenda ġifiri l-opinjoni tal-aċċess kif aħna nsaħħu l-aċċess ta' ċittadini għal-mediċini għanna Leonora Evi pala rapporter. Ħattina aġġornament qasir ħafna fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna, Signora President fil-parir dwar l-alternativi tal-Unjoni Ewropea l-aċċess aħjar għal mediċini qed nitkellmu fuq ovvjament dan huwa suġġett importanti ħafna peress li din tolqot is-saħħa pubblika s-saħħa taċ ċittadini. Kull miżura li tmur lura minn eh, dan il-prinċipju anki kim il-punt adressa tal-leġislatur, hija xi ħaġa li qatt ma tista' tiġi aċċettata u il-ksur ta' dan id-dmir li ma nistawx immorru lura fuqu huwa importanti għax qed nitkellmu fuq is-saħħa taċ-ċittadini u t-tema tal-aċċess tal-mediċina hija wkoll xi ħaġa li għandha x'taqsam mill-qrib mas-saħħa tan-nies. Tal il-prinċipju tal-ugwaljanza li ma diskriminazzjoni u li dawn l-affarijiet għandhom ikunu universali imma iċ-ċittadini naraw mill-petizzjoni li jibatu li juruna li il- realtà mhux eżatt kif nimmaġinaw, anzi, situazzjonijiet allarmanti minn bidu tal-kriżi ekonomika, il-kriżi verament u kol batet kienem regressjoni meta għet iqisu kol xi stipulaw trattati u regolamenti il-klawzula trasversali ta' definizjoni u l-attuazzjoni tal-linji ta' politikola tal-Unjoni minħabba id-dan il-gbar tal-austerita, aħna għalina kien importanti ħafna. Rtajna daqqatajn il-pajizi liktar mill-quta mill-krizi, rajna ftit kif huma l-affarijiet f'dan il-qasam tas saħħa tan-nies, il-kura u l-mediċini, il-fatt li dawn tal-aħħar mhux dejjem ikunu disponibbli rajna u koll imħabba li ħafna drabi dawn huma għalin wis u qed raw ġifiri ħafna iktar situazzjonijiet fejn in-nies ma jistawx jkollhom aċċess għal mediċini mħabba li dawn huma flus speċjalment fost l-ifqar. Għalhekk id-diskriminazzjonijiet diġa li kienu jeżistu marru għallar. Qed nitkellmu fuq 18 miljun ta' ċittadin li qalu li meta kellhom bżonn xi ħaġa fil-qasam tal-mediċini din ma ġietx eh, mill-qwa ma kinux kuntenti. Or kollox qed nitkellmu dwar is-saħħa tal-bniedem. Nafu li l-istati membri u anki l-livell tal-Unjoni Ewropea nafu li prodotti anki il-medicini qed jiġu jitqimet jisa biss bħala prodotti fejn forsi jistgħu iqantxu fihom. Għalhekk il-normi anke fuq il-privattivi mhux dejjem jifavorixxu il- kumpanniji tal-medicini il-gbar biex bekk il-prezzijiet jibqaw jolow. Anki meta wieħed isemmi l-mediċini il-ġodda innovattivi li jintużaw għal mart forsi iktar rari. meta nitkellmu fuq mediċini ġeneriċi, hemm bżonn iktar riċerka, hemm bżonn naraw kif ikun hemm effiċjenza terapeutika u il-kura dejjem tkun dejjema il-prezzijiet hemm bżonn li jonqsu u il-mediċini jridu jkunu eh, imqasma aħjar id-distribuzzjoni tagħhom hija importanti għal bżonnijiet tal-universalità u anki ugwaljanza. hemm bżonn ukoll nagħtu daqatajn il-liġi ta' trasparenza il-prezzijiet tal-mediċini li jintużaw minn nies Id-direttiva hija ila manna mill-1998 89-105 linji ta' politika ma jippermettux li jkun hemm aġġornament. Il-proposta ta' revizjoni li kif ħarġet mill-Kummissjoni ta' Juncker e, rridu naraw ukoll x'qed jiġri bin-negozjati mal-trattati internazzjonali jiena qed nsemmi hawnhekk it titi puttisa għet nitkelmu qed nitkellmu fuq dejjem l-priorità t-intaza għal privatizzazzjoni u anki il-prezzijiet. Nafu li dawn mu se jkunu ta' dannu kbira sistema fil-Unjoni Ewropea, il titi puttisa u koll nafu li hemm ċertu normi il-fat li l-istat ma jkunx jista jiddeċidi kif irid dejjem għal saħħa tal-bniedem. Għax ikun hemm il-klawża SDS biex nala fil parini jiena fl-opinjoni il-referejt kol għal suġġetti oħra, per eżempju, li kunem perċentwal ta' l-infiq tal-pubbliku għal riċerka qed nitkellmu 0.01 fil-mija tal-GDP li stati membri għandhom jikonsekraw għal riċerka. Nitkellmu fuq il-WHO u xtaqt ngħid li se nressaq numru ta' emendi l-ispera li kollegi jagħmlu l-istess biex aħna dan id-dokument insaħħuħa. Speċjalment jiena nixtaq ngħidilkom minissa li nixtiequ li kunem emendi għal miżuri li jevvutaw il-konflitti ta' interess jistu jkunu kbar jew żgħar meta qed nitkellmu fuq il medicini li jiġu li, li jenataw u anki għal drittijiet tal-pazjenti għal meta jiġu għall-assistenza fil-qasam tas-saħħa meta ma jkunux pajizom. Nixtieq nagħlaq billi ngħid billi infakkarkom illum li il-valur l-inizjattiva ta' ċertu ċittadini Ewropej li ukoll raw il-bidu tal-karta diritti tal-persuna li tkun ma tiflaħx. E, tajjeb li jekk namalgamawa ma' karta tidrit tal-bniedem tiġi rispettata. Grazzi ħafna issa Endur lej il-kollegi jekk joġobkom ma nirqodux nirrepetu kun ħafna aħjar li nitkellmu fil-qosor Margaret Auken. Grazzi ħafna. Jina bi fil-qosor ħafna. Grazzi, dan il-rapport huwa tajjeb, huwa f'waqtu. Eh, dan il rapport inizjattiva mill-Envi. Għax kifet intandek raġun biex tbieħ il-prezzijiet tal-mediċini verament iġibu l-problemi. Xtaqt nżid xi punti. Jiena naħseb li tajjeb li ninsistu li jkun hemm trasparenza kompluta dwar il-prezzijiet tal-mediċini. L-industrija irnexxiela li żżomm is-sigriet anke fil-Istati Uniti. F'Kalifornja kważi rnexxielhom u mbagħad kien hemm lobbying qawwi li evita li jiġu żveluti il-prezzijiet. issu għandu ma irridu naraw inti semmejt li jrid ikonna perċentwal tal-public funding. Aħna um, diġà nikkontribwixxu um, fil-settur ta' riċerka xi 70 fil-mija. L-industrija ntuhom ħafna għajnuna. Għalhekk l-Unjoni Ewropea trid l-flus jerġgħu lura għandha tajjeb li nenfasizzaw dan il-punt Issa, xi ma nistawx nużaw id direttiva tal-xiri pubbliku hawnhekk jekk l-istati membri jagħmlu hekk ikunu jistgħu jinsistu li jkollhom l-aħjar prezz, jinsistu għat-trasparenza. Din id-direttiva tista' tintuża għalhekk u żewġ affarijiet oħra fuq il-mediċini ġeneriċi l-industrija illom bil-privattiva, bil-monopolju għal 20 sena, ma da din tista' jiġu ġedda dan il-perjodu jiġu ġedda b'ħames snin oħra. Aħna m'għandniex ħames snin oħra x'nistennew. Dan ukoll huwa punt li rridu nindirezzaw u mbagħad xi ħaġa li ma nsibx fir-rapport imma naf li Hawnhekk din dan huwa għaddell li qiegħed fuq ir-rapport tiegħek. Meta li MI li t-prova tipprova tintroduċi prinċipji u anki salvigwardja aħna fil-liġi għanna salvagwardja u ma jagħmlu fastra kal pazjenti u jgħidu ara di medicina ġdida, nies għandhom bżonna. Tkun hemm min jemmen fil-mirakli. Iġifiri, l-LMA għandhom il-modi tagħhom kif eh, iġibu l-mediċini għand il-pazjent u mhux bil-kontra naridu li l-pazjent ikollu aċċessi tal-mediċini. Naħseb din eh, jgħidula adapted licenses għandek il-sigurta tal-prodott li meta eh, ikonna mill-ġeja tkun mill-Istati Uniti, irridu noqogħdu attenti għal mod kif jiġu manipulati dawn il-permessi. Naraw ċertu prassi li għandha tiskandalizzana. Intom dejjem tistgħu titkellmu u tgħidu l-kollegi ir-rapporter fuq fu, fu l-idea tagħkom, imma ħanejdilkom meta se tkun l-iskadenza l-emendi, ġifri ek joġobkom fil-qosor memx għalfej eh, nieħdu nieħdu daqstantin, tant għanna petizjonanti jistennuna. Fappadakis. Prospatisġu najmi uxub kjus indomu zgjina dira prat. Jiena għan niprofa nitkellem fil-qosor. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja il-persuna li kitbet ir-rapport l-opinjoni u nawgurawla jina naqbel ma dak li qed tgħid is-senjura dwar l-aċċess għal mediċini nixtieq ngħid li huwa importanti li nanalizzaw ukoll l-impatt tal-politika ta' awsterità li ġiet implementata mill-gvernijiet u kif din qed tikollha konsekwenza fuq ċerti um, setturi tal-popolazzjoni anki sabiex il-kumpaniji tal-manifattura tal-mediċini jerfgħu ċertu responsabiltajiet Emson indirizzaw u koll mediċini folosts u kif dawn jitqasmu. L-Unjoni Ewropea qed tmur lura fuq e, eh, milla ta' innovazzjoni. Emson aħna nejnu ir-riċerka u l-iżvilupp u anki naraw li l-mediċina tkun sikura Irridu naraw li il-ftejim ta' TTIP jiġi applikat b'tali mod li s-sistemi tas saħħa ma jiġu ma jisofrux danni. Is-sistema tal-privattiva irridu naraw fuq li il-benefiċċi tal-proprjetà intellettwali tal-ftejimiet il-GRIPS li ma tkunx parti mit-TTIP insibu wkoll eh, punt importanti l-bdil ta' prassi tajba u eh, għandak li għandu xaqsam ma' il-flus il li jitolbu l-invoices li jindbatu għal meta jkun hemm ukoll saħħa jew mediċini minn pajjiż għal ieħor. Jiena se ndressa emendi minn dan l aspett. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq ngħidilkom li meta jiena spiċċajt l-Università 35 sena ilu, em, kont naħdem fil-riċerka tal-mediċini, ġifri jiena dan ix-xogħol nafu sow. Leonora, Leonora nirringrazzja għal dokument tajjeb Nejdilaw wkoll li dan huwa suġġett diffiċli ħafna. Irridu noqogħdu attenti għax irridu niġġieldu kontra lobby qawwi. Il nara li hemm rabta bejn l-industrija farmaceutika, il-tobba u il-kumpaniji tal-assigurazzjoni. Dan hawnhekk għandna problema serja għax il-lobby hawnhekk huwa qawwi ħafna. Għalhekk ir-regolamenti jridu jkunu ħafna aħjar. ċittadini li għandhom ċertu mediċini hemm bżonn naraw li kollhom aċċessa lihom mod effiċjenti. Jiena il-suġġett tajjeb li qed niddiskutu imma rridu nkunu nafu li dan se jkun diffiċli. Grazzi ħafna, Beatrice. Fil-qosor, nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal dan l-ewwel abbozz. Kemm ir-rapport ta' MV kif ukoll dan se jkunu tassew fuqhom anki għaliex jekk hemm xi ħaġa importanti li rridu niżguraw hija l-aċċess għas-saħħa u dan huwa impossibbli minn aċċess għall mediċini Dak li nixtieq ngħid huwa li se nkompli nikkontribwixxi permezz ta' diversi emendi li nittama li jkunu ta' interess għal kulħadd u anki biex nżommu din in-natura konkreta u sintetika. Naħseb li rridu nindirizzaw dawk il-kwistjonijiet ewlenin li huma kompetenza ta' dan il-kumitat għaliex ovvjament hemm ħafna qisma li ma nistawx nindirizzawhom impossibbli, però mbagħad brabta mal-mudell attwali tal-privattivi li huwa importanti għall iffissar tal-prezzijiet l-involviment tal-pajjiżi u l-ugwaljanza ta' ċittadini Ewropej fil-pajjiżi kollha viżavi l-aċċess għal mediċini dawn huma l-affarijiet li aktar nistgħu nittrattaw. Mrs. Pitera and then Angela, and after that I, I, I close the list. Dziękuję bardzo. Też dziękuję za przygotowanie tej mm, opinii na tą... Ringrazzjak, President. Grazzi u kolla l-opinjoni ma naħseb li din l-opinjoni għanda tkun preċiża kemm jista' jkun għandi xi punti li bihom ispeċifika qed ngħidu li 7 miljun persuna m'għandhomx aċċess. Xtaqt inkun naf minn fejn ġibta din l-informazzjoni. Inti qed issemmi li eluf ta' nies imutu għax ma jkollhomx eh, ma jkollhomx aċċess għal eh, ċertu mediċini, anki l-użu tal-antibiotiċi, imma naħseb li din inti l-informazzjoni ġibta mill-Aġenzija tal-Prevenzjoni ta' eh, tal-Mart, ċentru Ewropew, naħseb minn hemm. Dan iċ-ċentru qed jgħid ukoll li n-nies qed isiru iktar li l-antibiotiċi mhux qed jagħmlulhom effett iktar ma jmorru qed isiru immjun rezistenti. u qed jirrekomandaw terapija differenti. Għalhekk jekk irid ikollna dokument tajjeb jiena naħseb li rridu nresqu l-emendi u jiena se nkun biex nagħmel l-emendi tiegħi. Grazzi. Very much, Angela. Grazie. Bueno, pues lo primero... Grazie ħafna. Grazie ħafna għal dan il-rapport tas sew tajjeb. Għandek l-appoċ eh, kollu tagħna. Naħseb li huwa test b'approċċ tajjeb ħafna. Għal daqstan taħna naħsbu li l-aċċess universali għas saħħa pubblika b'xejn u ta' kwalità u allura l-mediċini wkoll titkun żgurata għal kulħadd xi ħaġa bħal din u allura nixtieq intennu l-appoġġ tagħna u aħna se nippreżentaw xi emendi biex insaħħu daqsxejn it-test. U għal dak li għandu x'jaqsam ukoll ma' trattament tal-epatite C. Hawnhekk iddiskustejna diversi petizzjonijiet marbutin ma' dan is-suġġett f'dan il-komitat u nixtiequ li jittieħdu miżuri brabta ma' dan għaliex fi Spanja bis-saħħa tal-pjattaforma u anke ħafna ħidma u ħafna protesti irnexxielna nanġibu żewġ li il-Ministru il-Ministeru jibda jagħti trattament però għal xi madwar 50,000 persuna. L-aktar gravi xorta ħażina. Eh, Saħħajja hija dritt fundamentali tal-bniedem u l-aċċess għas-saħħa għandu jkun garantit mhux biss għaċ-ċittadini Ewropej, però anke ah, residenti u kol migranti applikanti għall-azil kulħadd ma nistgħux nippermettu li l-industrija tal-mediċini tkompli taqla l-flus għaspejjeż ta' dawn in-nies. U allura se nippreżentaw dawn l-emendi però għandkom l-appoġġ sħiħ tagħna fil-konfront ta' dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma lil Silvan Ġerum għall-Kummissjoni. Good afternoon, thank you very much. Il-wara nofsinna li tajjeb il-kolħat. Il-Komissjoni bla dubju taqbel ma dan it-ħassib eh, minna ta' rapporter u l-MPs. ħafna partit interessati u kol fuq il-ħtieġa li jkun hemm użu tajjeb tal-mediċini kif ukoll biex niżguraw l-aċċessibilità għal trattament tal-pazjenti kollha b'mod li jpermetti butom l-sfidi li għanna qoddimna l-lum il-ġurnata huwa li nsibu l bilanċira bejn inċentivi xieraq għal riċerka u l-iżvilupp, aċċess għal kulħadd u sostenibilità tas sistemi tas saħħa fl-Ewropa. Ovvjament din mhux biċċa xogħol faċli, hija responsabilità kollettiva għaliex il-kompetenzi huma maqsuma bejn livelli differenti ta' governanza fuq livell komunitarju, nazzjonali u lokali wkoll. dinja kompetenza nazzjonali eh, kif jgħid it-trattat ukoll hija responsabilità tal-livell nazzjonali. Ġifri ma nix ninterferixu fuq livell komunitarju. L-Kommissjoni kontenta bil-konklużjoni reċenti adottati mill-Konsil fuq iż-17 ta' Ġunju fuq l-istess suġġett li qed jiġi trattat illum li stabilixxu triq għal ġejjin għal diskussjoni fuq livell ta' EU f'dan il-qasam. Prodotti medicinali innovativi li indirizzaw il-ħtiġijiet tal-lum għandhom jilħqu lill-pazjenti mill-aktar fis possibbli, però irridu jilħquhom imbagħad fuq livell soċjalment aċċettabbli, aċċettabbli għall pazjenti u għas-sistema tas-saħħa. L-Kummissjoni se tkompli taħdem mal-Istati membri u l-Aġenziji tal-Mediċina biex is-saħħa l-odda eżistenti biex tiffaċilita l-iżvilupp u l-evalwazzjoni f'waqta u l-autorizzazzjoni f'waqta u kol ta' mediċini ġodda u novattivi li jindirizzaw ħtiġijiet li għadhom mhux indirizzati. Dan ovvjament mingħajr ma naffettwaw l-standards ta' sigurta għall-evalwazzjoni tal-mediċini nfushom. L-adaptive pathway li semmiet hija maħsuba biex tindirizza T-ħtiġijiet li jista' jkun hemm. M'għandix tkun il-proċedura standard il-ġdida. Dak kif mitlub mill-konklużjonijiet ukoll il-Kummissjoni se se tħejja analiżi wkoll tal-impatt tal-inċentivi li nsibu fil-leġiżlazzjoni komunitarja biex tevalwa mbagħad l-impatt tagħhom fuq id-disponibilità u l-aċċessibilità tal-mediċini. Il-Kommissjoni tirrikonoxxi li l-evalwazzjoni ta' teknoloġija hija għodda importanti biex wieħed jiddeċiedi jekk ħallas għall-mediċina biflejjes pubbliċi skont ċerti kriterji u aħna rridu nsaħħu l-kooperazzjoni fuq livell ta' EU fuq din it-tip ta' evalwazzjoni flimkien mal-Istati membri. Nemnu li hemm bżonn mekkaniżmi ta' prezzar aktar trasparenti b'mod li jkun hemm aċċess aħjar għall-mediċini u nikkontribwixxu wkoll għas-sostenibilità tas-sistema tas-saħħa. Aħna għandna kompetenza limitata f'dan il-qasam ta' prezzijiet, però nħeġġu kooperazzjoni bejn l-Istati membri l est jgħinu. Nistgħu nagħtu informazzjoni lilhom ukoll mill-aħjar li nistgħu. Lesti nappoġġaw id-diskussjonijiet li xi gruppi ta' stati membri qegħdin injiedu bħalissa wkoll b'mod li naraw kif nistgħu ntejbu l-kooperazzjoni fiċ-ċiklu kollu kemm hu. Diġa napoġġaw ukoll l-iskambju ta' informazzjoni msaħħaħ bejn l-Istati membri fuq il-prezzijiet. Dan permezz ta' studju li jħriġna fuq l-External Reference Pricing u anki database li qegħdin appoġġaw b'mod finanzjarju li ġiet stabilita bejn diversi stati membri database fuq il-prezzijiet tal-mediċini. Din il-kooperazzjoni fuq livell komunitarju tejn biex jintlaħaq l-għan fissat mill-Kummissjoni fl-aġenda tagħha għal sistema tas saħħa aċċessibbli u b'saħħitha, rapport pubblikat fl-2014. Hemm ukoll opportunitajiet oħrajn li qegħdin jiġu indirizzati xi wħud minnhom issemmew mill-MPs infushom. Eh, brabta ma' disponibilità, eh, per eżempju l-intejbu eh, l-użu tal-mediċini, l-natu inċentiv eh, għal użu akbar tal-mediċina ġenerika kif ukoll biex ikun hemm ukoll eh, negozjati fuq il-prezzijiet bej koalizzjonijiet ta' stati membri dwar it-TTIP eh, nixtieq ngħidilkom li fil-waqt li nafu li għad ta' rappreżentanti tal-industrija farmaceutika kemm min-naħa tal-Amerikani u n-naħa tagħna xtaqu li TTIP tkopri ċerti aspetti ta' refużjoni u prezzijiet, nista' niżgurħakom li bla dubju din mhix priorità għall kummissjoni fil kontest tan negozjati TTIP. L-applikazzjoni tar regoli attwali tad direttiva ta' trasparenza hawnhekk ma narawx interess li ninkludu l-prezzijiet u trasparenza fid dispozizjonijiet ta' ttip e eh, li jista' jkollhom impatt negattiv fuq l-applikazzjoni ta' regoli tal-EU u fuq il-qafas leġislattiv eh, f'dan il-qasam. Grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom issa nistennew xi joħroġ minn dan ir-rapport u lesti li niddiskutu mar-rapporter u mal-MPs involuti. Grazzi. I thank you very much. Grazzi ħafna. Eleonora, inti ma tixtiqx titkellem issa u xek. Għaliex il-pożizzjoni tijak inti esprimejta b'mod dettaljat ħafna. Now, uh, the deadline for amendments will be on the 22nd of July. Deadline għat 22 ta' Lulju, il-votazzjoni fil-Kumitat f'Ottubru u f'Envi mbagħad f'Novembru. U dan jikkonkludi dan il-punt u ngħaddu għal punt 12 petizzjoni 187-2015 eh, petizzjoni ta' xerd vertana għannom ta' diversi għaddit fuq il-protezzjoni u amministrazzjoni ta' art agrikola Ewropea bħala ġid komuni. il petizzjoni hija ta' hawnhekk u jiena naddilu il-kelma. Ħames minuti. Imbagħad Naddu għad-diskussjoni. Grazzi ħafna u l-għura l-absinar tajjeb il-kolħat. L-ewel grazzi ħafna tal-għajtuna tal-li għacċettajtu l-petizjoni tagħna fuq il-governanza tal-art. Intom taħdmu fuq ħafna suġġetti u jkolli nammet li naħseb li hija biċċa xogħol diffiċli li għandkom hawnhekk. Eh, din mhux il-petizzjoni personali tiegħi. Jiena sempliċement kellim li rappreżenta l-soċjetà ċivili. Il-petizzjoni saret minn naħa tal-Grupp Ewropew għall-Aċċess tal-Art. Il-Koordinazzjoni Ewropea via Kampesina wkoll. Imbagħad wara ngħaddi l-kelma wkoll lil Marta Di Pierro li tikom idea dwar xinni jiġri fir-realtà din hija involuta f'dan il-qasem. Issa l-petizzjoni għalfejn diversi raġunijiet, però l-ewwel eh, il-fatt li l-intrapriżi familjari qegħdin jgħibu. Id-distak dejjem jikber u dan jinfluenza l-politika tal-art fl-Istati membri, l kummissjoni fit-tweġiba Taħħa hija ċara hawnhekk dawn l-affetti kollaterali fost l-oħrajn waslu biex ikun hemm aċċess skars għall-art il-Kummissjoni qed tgħid ukoll li tixtieq tiffavorixxi diversi tipi ta' bidja meta tip wieħed ikun qiegħed jgħid ikun hemm problema x'tissolva. Nista' ngħidlek li kull sena fl-agrikoltura nofs miljun impjieg jgħibu Aħna ilna nafu bih dan il-periklu nittamaw li nistgħu nipperswadu lill policy makers Ewropej li hemm bżonn ċerta azzjoni. Ir-rwol ta' din it-tip ta' bidja huwa rikonoxxut fid-dinja akademika wkoll u minn istituzzjonijiet internazzjonali. X'nixtiequ aħna mill-Parlament u Kommissjoni? Tliet affarijiet. Direttiva ġdida fuq aċċess għall-art ta' bażi tal-linji gwida volontarji maħruġa mill-Kummissjoni tal-Sigurtà Alimentari tal-Ġus Maqdu l-FAO u t tini net studju konġunt u osservatorju tal-Parlament u l-Kummissjoni fuq l-użu tal-art fl-Istati membri. Nista' ngħidilkom li l-inkunu nafu aktar fuq is-suq ta' dawn il-kontratti tal-art dan jista' jgħinna ħafna tkun informazzjoni siwja li tkun tista etmexxina mbagħad. Ir-riforma tal-pagament diretti tas CAP ukoll fejn iffokaw fuq l-agrokoloġija u l-impjiegi fid-dokument tagħna dawn it-talbiet huma aktar dettaljati. Il-Kumitat tal-Petizzjoni tagħkom nixtiequ nitolbukom biex tinterferixxu fuq tliet suġġetti L-ewwel net tinformaw b'mod formali l-Marjan Rojħol li tagħmel rapport tal-Kumitat tal-Agrikoltura fuq l-aċċess għall-art fuq il-petizzjoni tagħna. Tinformaw hekk iġobkom it-tieni net tagħmlu mistoqsija bil-fom l-Kummissjoni biex din tippreżenta stat annwali tal-art fl-Unjoni Ewropea u tispjega r-rabta mal-linji gwida volontarji fuq il-guidelines on the tenure of land. Mbagħad eh, tixprunaw ukoll il-Kumitat tal-Agrikoltura biex jorganizza fact-finding mission f'pajjiżi jew l biex naraw x'inhi s-sitwazzjoni fuq l-art u mbagħad għandu jiġi ppreżentat rapport ukoll. Dawn huma affarijiet urġenti ħafna nittama li tifmu li għanna morru l-lin minn sempliċi diskussjoni u studji. Issa ngħaddi l-kelma Lil marta Di Piero, għal wara nofsinar it-tajjeb il kulħadd fil-qosor ħafna minna ħatijaj, Jiena qed nitkellem għannom tal-European Coordination Via Campesina, organizzazzjoni ta' bdiju li rappresentaw 18 il pajjiż u 28 organizzazzjoni. Bħala bdiewa żgħażagħ aħna għadin nifaċċaw sitwazzjoni li ma nistgħux nidħlu fis għalix għaliex ma nistawx nippermettu li nixtru l-art. Prezz tal-art huwa xpronat mis-suq li ma jqis il-prioritajiet tal-użu tal-art. Jiġifieri aħna naħsbu li ikel ta' kwalità u servizzi li nistgħu noffru għall-ambjent tas-soċjetà u għall ikel ta' kwalità għandhom ikunu fuq net tal-lista tal-priorità l-art agrikola tagħna m'għandix tenata għall-ispekulazzjoni, għandha tintuża għall-agrikoltura u biex nagħmlu dan irridu nimplementaw linji gwida fuq governanza għaqlija, e, grazzi. Grazzi ħafna issa il-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Mela, l ewanet mill-Kummissjoni Ewropea Aħna nilqgħu din il-petizzjoni. Għal-Kummissjoni Ewropea l-art u l-użu tal-art jelabru għol importanti ħafna u fil-fatt il cap fl-istrumenti differenti ta' attenzjoni xirqa l-użu u l-użu tal-art u ħafna elementi marbutin ukoll. Fuq l-elementi speċifiċi li qegħdin jissemmew fil-petizzjoni nixtiequ nqajmu xi punti speċifiċi Naħseb li diġu indirizzati dawn l-ewwel net brabta mal-ħtieġa u talba wkoll għal analiżi aktar dettaljata fuq is-sitwazzjoni fuq l-użu tal-art fl-Ewropa. Ħadna nota ħadna nota ta' din it-talba u fil-fatt fl-analiżi differenti li l-Kummissjoni diġà għamlet taħt ir-riformi differenti tas CAP u l-analiżi għal ġejjin bla dubju l-evoluzzjoni tas-suq tal-art kif ukoll l-użu tal-art eh, u l-ambjent ukoll dawn issemmew u se jibqgħu jissemmew se jilagħbu rwol importanti anke f'analiżi ġejjiena. Brabta mal-punt speċifiku mbagħad fuq is-sitwazzjoni fl-Ewropa aħna konxi li l-Parlament Ewropew se joħroġ rapport ta' inizjattiva propja dal-waqt. U se nistennew din l-opinjoni issa. Bot li kun hemm diskussjoni mbagħad fuq din il-kwistjoni. Fuq dan il-qasam nixtiequ diġà ngħidu li diversi elementi jistaw jiġu indirizzati fuq livell komunitarju bħalma jiġri bil-każ tal-użu tal-art fis-sens wiesa ġifieri mhux biss mill-perspettiva ambjentali fejn is-CAP naħsbu li tistaw diġà telab rwol importanti biex tindirizza l-użu tal-art, però hemm ukoll elementi oħrajn li huma marbutin ma' regolamentazzjoni tal-art, kompetenza nazzjonali, per eżempju l-punt fuq is-suq is-suq tal-art. Dwar referenzi speċifiċi fuq l-użu tal-art, affarijiet li jissemmew fil-petizzjoni u l-istqarrijiet, li saru anke fil-petizzjoni brabta ma' situazzjoni tal-art fl-Ewropa, nixtieq insemmi xi aspetti. L-ewwel net naħsbu li CIP għenet ħafna f'dawn l-aħħar snin biex issaħħaħ il-perspettiva ambjentali. Għadna kif ippubblikajna rapport ukoll fuq il-miżuri ta' tħaddir fejn semmejna 75% tal-użu tal-art li jirrispetta mill-inqas Wieħed mir-rekwiżiti l-ġodda tal-greening u apparti minn hekk eh, qegħdin naħdmu wkoll fuq il ħtijġa li ntejbu dawn il-miżuri b'mod ma bxi emendi wkoll tal-atti delegati b'mod li sena d-dieħla nkunu nistgħu ntejbu din il-prestazzjoni tagħna, però naħsbu huwa importanti wkoll Għall-analiżi tagħna importanti li nqisu li dan din kienet bidla importanti eh, fir-riforma aħħarija ta' CIP fuq il-punti speċifiċi wkoll fuq il-pagamenti diretti nibqa' ninsisti fuq dawn. Ir-riforma ta' CIP eh, li ġiet adottata dan l-aħħar mal-Parlament u l-Kunsill fit-tmiem 2013 minn din eh, din is-sede u u il-Kamra tal-Ministri issa għadin fil-fażi ta' monitoraġġ neżaminaw l-effetti u kwalunkwe tip ta' analiżi u kontribuzzjoni merħba bija. Se nkun n inqisuha għal l-iżviluppi ġejjina u anki l-aspett partikolari tal-aċċess għall-art naqblu element importanti dan għaż-żgħażagħ għal-komunità Zazua. Importanti li jkollkom aċċess għall-art u fuq dan il-punt li fis il-ġdida qegħdin intejbu l-miżuri eżistenti biex nifaċilitaw l-aċċess għaż Ġifiri, zammejna u tajjibna l-miżuri eh, marbutin mal bdiewa għazzaza sa 70,000 euro għal kull kumpanija li ħafna l istati membri qegħdin jirrispettaw bħalissa u mhux biżammejna dak li kellna, ħloqna wkoll top-up fil-pagamenti diretti, 2% tal-pagamenti diretti kollha biex nżidu l-ammont ta' pagamenti diretti ta' sussidji li Zazuħ li jixtieq jibda ikun jista' jirċivju dan huwa importanti biex niggarantixxu dan l-aċċess għall-art għaliex naqblu li hija problema. Minħabba dawn il-problemi xi ħaġa bħal din is-snija u saħħaħna l-miżuri li kellna fis-CAP. U ninsisti dinja xi ħaġa li qed titnida fi żmien riċenti. Waqt li għaddejja din id diskussjoni band oħra qegħdin nippreżentaw rapport fuq l-implementazzjoni tal-programmi ta' żvilupp rurali u wieħed mill-punti ewlenin f'dawn il-programmi l-ġodda huwa preċiżament li jkun hemm appoġġ għal dawn iż-żgħażagħ li jixtiequ jidħlu f'dan il-qasam għaliex din hija problema. U biex intemm nixtieq issa ninsisti fuq l-importanza tal art tal-ina L-użu tal-art huwa importanti wkoll din hija kwistjoni komplessa però u meta nindirizzawha din il-kwistjoni għandna nippruvaw niżviluppaw l-analiżi tagħna, l-monitoraġġ tagħna u nintegraw elementi importanti li għandhom inċidenza. Għaliex hemm ħafna elementi, ħafna elementi ekonomiċi wkoll li għandhom inċidenza fuq il-konċentrazzjoni tal-art, aċċess għall-art, li perħo mhumiex taħt il-kontroll tal-CAP. U importanti li nqusuhom dawn u fanalizi ġejjina, diskussjonijiet ġejjina. u anke permezz tar-rapporti tal-Parlament inkunu nistgħu niddiskutu fid-dettall il-fatturi jew ewlenin b'mod li mbagħad inkunu nistgħu ntejbu l-prestazzjoni tal-qasam agrikolu grazzi. Thank you very much. So, and sorry, I, I give the floor I, to I give the floor to the colleague. you have been very passionate. Mela, inti tkellimt bċertu passjoni u bħafna drama ikkontribuxxejt ħafna għal din il-kamra, din mhix xi ħaġa tas-soltu li naraw eh, il-Kummissjoni tikkontribwixxi b'dan il-mod. Għand bżonn ta' interventi ħor mill-Kummissjoni dwar dan? Mela nishti nżid eh, f'xi ftit sentenzi eh, fuq il- fuq dawn il-lokazzjoni tal-art. Memx leġislazzjoni Ewropea li tindirizza il- eh, dawn l-aspetti, aħna qed naraw kif intom bħala Parlament Ewropew tistgħu tindirizzaw fir-rapport li jmiss fuq l-art agrikola. Sissa memx leġizlazzjoni Ewropea u għalhekk l-istati membri jridu jilleġizlaw il-landmarks nazzjonali dan jistgħu jagħmluh sakemm jirrispettaw il- prinċipji bażiċi bħal drittijiet fundamentali u diskriminazzjoni per eżempju għabbażi ta' nazzjonalità. Fuq il-libertajiet għanna il-moviment ħieles tal-kapital u dan ifisser illi mandux ikunem per eżempju xiri minn barranin jekk ma jkunx ġustifikat minn politika pubblika kellna numru ta' deċiżjonijiet tal-qrati fuq il-liġijiet tal-art Lekk l-qrati kellhom l-opportunità li jagħtu l-opinjoni tagħhom u l-qorti rikonoxxiet in-natura speċifika tal-art agrikola. U f'numru ta' deċiżjonijiet qed naraw ukoll fejn il-qorti taraf affarijiet bħal li jiġi evitat li jkun spekulazzjoni tal-art u anke biex jinżammu l-forum tradizzjonali tal-agrikoltura l rata l jarfu din l-importanza u għalek dawn jistaw anki jirregolaw sabiex ikunem ġestjoni sostenibli u effiċenti tal-art. Grazzi ta' sew issa nista nista nisma mill kollegu l-kollegi. Onorevoli Hojbox. Grazzi ta' sew, Signora President. Jena nixtieq nirringrazzja l petizzjonanti kollha li ħadu din l-inizjattiva. Il-gruppi kollha li firmaw biex aħna tassew nkunu nistgħu nuru kemm hija xi ħaġa kemm dan huwa suġġett importanti. Din hija xi ħaġa importanti madwar l-Ewropa kollha. Fuq xi qed nitkellmu hawnhekk, mhux biss l-aspett tal-agrikoltura kif diġà smajna, mhux biss qed nitkellmu fuq il-fatt li l-agrikoltura tkun xaħġa li tagħmel profitt, imma qed nitkellmu fuq ħaġa li hija l-bażi ta' ħajjitna. Jiena eh, invaluta fil-bidja u fil-produzzjoni tal-ħalib. Hawnhekk qed nitkellmu fuq l-affarijiet bażiċi tal ejxin tagħna. Dina għalhekk hija responsabbilta tas-soċjetà tagħna biex jaraw x'tip ta' agrikoltura rridu kif irridu nittrattaw l-art. Jiena per eżempju niddependi ekonomikament minn din l-impriża tal-ħalib, imma anke l-ġenerazzjonijiet futuri se jkunu jiddependu minn dan u ser jiġu affettwati minn dak li namlu aħna l-art illum il-ġurnata. Nasab li aħna wkoll irridu li jkollna li kell disponibbli. Aħna bħalissa nagħmlu affarijiet inkisruhom u nerġgħu nagħmluhom, imma l-art xi ħaġa differenti. Irridu nżommuha. Irridu nżommuha għal ġenerazzjonijiet futuri. Jeħtieġu linji gwida differenti u l-Kummissjoni għada kem qalet li din ma kienieċ taqa taħt il- ta' tal-Unjoni Ewropea iżda hemm ħafna leġiżlazzjoni li fija ta' għandha ċertu rwol l-art. Hemm bosta direttivi fosthom il-United Directive dik tal dwar l-inma hemm dawn leġiżlazzjonijiet kollha differenti li għandhom rwol x'jaqdu. Għalhekk aħna dawn il-linji gwida volontarji mill ġusma maquda li firmajnihom Għalhekk irridu naħsbu wasew hawnhekk fil-Parlament Ewropew dwar kif aħna ser nimplementaw dawn il-linji gwida. Xistaw jirċivu l-tat il-membri minn għanna permezz ta' għajnuna u kif nistaw insibu soluzzjoni. Din mhix biss kwistjoni ta' arti tal-art imma hija anke kwistjoni ta' xogħlijiet, xogħlijiet sikuri u tajbin u hija wkoll kwistjoni tal nissalvagwardjaw il-futur. tikom eżempju, xiġri meta ikollok suq tal-art li ma jkunx immexxi kif suppost. Ikollok kompanija imnizla fil-borza tal-pajjiż u ikolla 54,000 ettaru per fil-Levant tal-Germania. u issa din tispiċċa kumpanija falluta u ma jkunx għalhekk ċar ser jiġri minn dan minn din l-art. Hemm ħafna żoni rurali fejn dawn l-imprizi ikollhom ħafna art. U x'ser jiġri lil dawn il-persuni li jkunu jiddependu minn dan ix-xogħol il-kiri tal-art, per eżempju, dan iħalli impatt li l-in mill-produzzjoni tal-ikel. Naħseb għalek li dinja xaħġa li għanna. Nżommu f'moħna li nkunu konxi taħħa. Jena kontenta li l-Komitat Agri ser jirċivi dan il-rapporter. U tkun ideja tajba li din il-petizzjoni nevalwawa fid-dettal nippruvaw nsibu soluzzjonijiet għal bdiewa sana u anke soluzzjonijiet għas-soċjetajiet tagħna. Grazzi tassew. Issa nagħti il-mikrofonu li rapporter fisem il-Komitat Agri l-istat attwali tal-art eh, għamila u l-aċċess għal din l-art mill-bidiewa. Jekk joġbok, kollega. Grazzi ta' staw li għattatajni il-mikrofonu jena u koll nishtiq nir-ringrazzja l-petizjonanti huma għarfu din il-problema u kif jistgħu jinvestu l-sforzi biex imexxu din is-suġġett il qoddim Nafu li din il-problema teżisti u fil-kumitat ekko diġà għandna rapport fejn ħareġ ċar sena l-oħra kellna smieħ fil-Parlament dwar il-kustjoni, kellna ħafna statistika, iżda 3% ta' l-imprizi agrikoli 3% 3% dan aħna irridu naraw kif nistgħu nindirizzaw din il-kwistjoni permezz tal-leġislazzjoni attwali. Aħna l-aktar li qegħdin noffru sussidi kemm mod dirett fuq mod indirett. Għanna tlieta fil-mija tal-kumpaniji li qed jirċievu 50% fil-mija tas sussidji tal-pakk. Dan huwa fatt. 3% tal-impriżi agrikoli qed jirċievu 50% tal-fondi tal-pakk. Mela, aħna għandna il-wol importanti anke fir-rigward tal-prezzijiet u kif jiġu stablit il-prezzijiet. Dak li qed nagħmlu huwa li qed nippromovu u naġevolaw kumpaniji kbar. Hemm kompetenzi li jaqgħu taħt l-istati membri iżda aħna għandna wkoll ir-rwol li niżguraw li il-programmi li niddeċiedu fuqhom aħna hawnhekk ma jwaslux għal distorsjoni li nixtiequ nevitaw. U jekk aħna nisimgħu anke mill-bdewa żgħażagħ, l-appoġġ li jiena tagħhom hija daħqa fil-wiċċ ftit euros jirċievu fil-bidu tal-karriera tagħhom. Din hija xi ħaġa ridikola meta wieħed iqis x'inhuwa il-prezz tal-art. Forsi tista' tibni garax għal attraktor tiegħek ma tistax tixtri art b'dak il-flus. Għalek l-bdew għazazax ma jistawx jibdew imprizi għabbazi ta' dawn il-sussidi limitati. Għalek aħna ma nistawx namlu limitazzjonijiet fuq ix-xiri tal-art li tinħaddem għax dan ikun jikser id-dispożizzjonijiet li rigwardaw id-diskriminazzjoni. L-art però miex biss komodità, miex xi ħaġa li tiswa l-flus biss, irridu nuru x'tip ta' alternattivi għandna biex nevitaw li jkollna dan it-tip ta' xiri. Jeħtieġ li aħna nadottaw din il-petizzjoni u s-Sir Niro Hojpol jiena din indirizzajnija fil-opinjoni tal-inizjattiva propja. din mhix problema ta' agrikoltura imma ta' soċjetà u ovvjament ma nafux ser jiġri għal ġenerazzjoni li jmiss. Grazzi tassew. Grazzi, Eleonora Evi. Grazzi tassew, Signora President, jena xtaqt nintervjeni biex nuri l-appoġġ tiegħi għal din il-petizzjoni li nħoss li għandu ċertu importanza. Nħoss illi l-xogħol tal-kollega Noikel huwa importanti ħafna fuq din il-kwestjoni. Għaliex din il-petizzjoni faħamna l-aħħar tirrappreżenta dak li ċaġ li nafu diġa il-ħtiġijiet tagħna u t-talbiet tagħna anke alimentari fih dan l-Unjoni Ewropea. Kif nistgħu nwieġbu għal dawn il-ħtiġijiet? Nistgħu nwieġbu billi nagħtu tweġiba politika għat tranzizzjoni tal-mudell agrikolu li ħares lejn il-ħtiġijiet u t-talbiet ta' din il-petizzjoni jiġifieri li ngħaddu minn mudell ta' tmexxija tal-art illi tkun ikkonċentrata fidejn il-ftit u li naddu għal modell li jkun imqassam aħjar u li jagħti aktar profitt. Apparti minn hekk tkellimna fuq affarijiet oħra bħal TTIP pereżempju, dan huma perikli oħra li jistgħu ħallu effetti negattivi fuq l-settur tal-agrikoltura u tal-ikel għalhekk aħna nilqgħu kwalunkwe inizjattivi li jistgħu jagħtu aċċess għall-art mill-bdiewa anke dawk żgħar biex ikollna din il-bidla fis-settur agrikolu. Grazzi. M'għandix iktar kellima fuq il-lista. Se jkunna nikkonkludu u nimxu l-qoddim. Grazzi l-petizzjonanti. Għandkom l-aħħar ċans li tindirizzaw il-kumitat f'żewġ minuti. I uh, first uh, thank you very much for, for this for the interest you, you put on the thing. Grazzi tassew tal-interess li qed tieħdu. Fil-petizzjoni preċedenti, il-Kommissjoni semmiet ir responsabbli tal kollettiva. U għal dan is-suġġett applika l-istess ħaġa. Qegħdin nitolfu xi ħaġa importanti ħafna, wurt importanti ħafna. Jekk nitilfu dan tkun xi ħaġa diżappuntanti ħafna. U kważi wasalna biex nitilfuha din il-ħaġa. Meta ikun hemm iktar trasparenza fuq is-suq tal-art fil-pajjiżi differenti se jkollna idea differenti bħal pereżempju fejn fi Franza raw illi iċ-Ċina qegħdin jixtru isma minn imprizi agrikoli. U il-Parlament iddeċida li jipproponi liġi li din l-ħaġa jemra diffiċli. Għalhekk importanti ħafna li jkollna din it-trasparenza. Il-Kummissjoni ħafna drabi tuża l-iskuża li l-art hija kwistjoni naturali Naħseb li jista' tartwis biex ngħidu hekk. Mill-informazzjoni li tagħtina l-Kummissjoni naraw li hemm ukoll effetti indiretti tal-pak u fuq pereżempju l-pagamenti diretti fuq l-ardin jamra diffiċli ħafna għazzazah biex jiksbu l-art. U li dawn din ma jistawx jeliminawa il-pakki kwistjoni Ewropea u anke l-art ukoll għandha tkun kwistjoni Ewropea. Grazzi tassew għal l interventi ta'kom. Mela se kolli nagħmel taqsira. Jider li hawn kooperazzjoni bejn il-Kumitat ta' Agrikultura u l-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Din il-petizzjoni għandna nżommuha miftuħa u nżommu ma' rapport fagri u naraw imbagħad x'qed tissuġġerixxu u batu għal il-Komitat MV għal aġuni ta' informazzjoni. Biex ninformaw dan huwa suġġett li qed nindirizzaw. Naħseb li din hija l-aħjar alternattiva. U eh, eh, Sinjor Rajxel nawguralek rapport u nirringrazzjaw l-kollegi tiegħek tal-li ġew fi Brussell f'dan it-temp miżerabbli u grazzi u nawgurawkom għal dan eh, għal din il-petizzjoni. Grazzi ngħaddu issa għal punt li jmiss li għandna fuq l-aġenda tal-lum. Punt numru 13 sa 17. Nissuġġerixxi li Eh, nandirzawhom flimkien fuq il-fracking u il-perikli ta' shale gas. L-ewwel se nagħtu l-mikrofonu lill petizzjonanti kollha preżenti imbagħad il-Kummissjoni imbagħad ikollha diskussjoni tematika. Dan nagħmluh biex nippruvaw nkunu effiċjenti u biex nifrankaw ftit ħin. Jiena si oħra ħajkolli nitla' u nħalli fidejn il-Viċi President biex imexxi il laqa Imma xorta għatfada l ftit ħin maqom. Mela, il-petizjonanti mhux għedin hawnhekk għal petizzjoni numru taħt punt numru 13, issa petizzjoni 157 il- membru parlamentari għal-bjol se tkun qed tieħu titkellem fil petizzjonant permezz ta' dikjerazzjoni li se taqra. Grazzi, mela. Dak li se nagħmel huwa li naqra dak li batu l-petizzjonanti b'mod li nitrasmettih lilkom il-Komitat tal-Petizzjonijiet. Qegħdin nitkellmu dwar il-petizzjoni ta' Arka Iberika u naqra il-komunikat li indbatilna. Kontinuazzjoni tal-petizzjoni 157-2013 eh, Irridu ngħidu li ma nix tweġiba għal petizzjoni li għamilna preċedentement. ġi prezentat qoddim il-Konsil ta' l-Enerġija ta' Valencia modifika 2015 għal dawn il-proġetti permezz ta' teknika konvenzjonali, ġifiri minna l-użu il-fracking bil-ħsieb li jinkiseb il-hydrocarbon fl-aktar zona partikolari temmek. Mm, Hemm ukoll problemi ambjentali li għadhom ma ġewx rettifikati. Qiegħed jingħad li id-drilling esploratorju se jkun biss f'ċerti żoni fejn hemm żewġ postijiet li jistgħu rendu. Huma ppreżentaw rapport ukoll ta' 170 paġna waqt analiżi ekonomika u qegħdin jitkellmu biz dwar il-kwistjoni ta' profittabilità. Eh, dinja art ta' valur kbir. Eh, zona mill-isbaħ ukoll. U n-nies eh, din iż-żona rispettawha ħafna. mhux biss żona eh, ta' eh, valur ekonomiku. U allura dan il-proġett se ikun negattiv ħafna għall-ambjent.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 Sorry. Could you just take it one step, take a deep breath and, and go a bit slower? Sorry. <laughs> Continuo. Cuando desoye además el peligro de la estimulación Hemm ukoll il-fatt mhux mitqies tal-periklu ta' stimolu sismiku għaliex kien hemm aktar minn 500 terremot bħala riżultat ta' dan ix-xogħol. Il-liġi l-ġdida fuq il-hydrocarbons hija ambigwa ħafna u di qed tintuża bħala skuża biex isir dan il-fracking. Però l-bażi tagħhom għall-azzjoni mhix soda, speċjalment fejn hemm ċerti noqqasijiet li jinsabu fl-ewwel dokument. U dawn ma ġewx indirizzati. mhux qed jiġi mitqis lanqas il-prinċipju prekawzjonarju għaliex hemm riskju ta' tniġġis tal-ilma wkoll. Għax għal dawn ir-raġunijiet kollha qegħdin nitolbu lill-Kummissju li l-Kumitat iżom din il-petizzjoni miftuħa u jħeġġeġ lill awtoritajiet ta' Valencia biex ma jawtorizzawx il-fracking fit-tramuntana tal-provinċja ta' Kastijon ma jawtorizzawx il-proġett Archimedes Pitagoras Aristoteles dak li intbat li. Very much and thank you for also lending out your voice as an MEP to the petitioners. Grazie ħafna tal-intervent tijek. Issa l-petizjoni li jmiss 12-14 tal-2013 fuq il-hydrocarbons fil-Kantabria permezz tal-fracking. Il-petizjonant jiet maħna s-sur Raul Fernandez. Għandek il-kelma għal 5 minuti. Grazzi ħafna milkom. L-ewwel net eh, nixtieq Nirringrazzjakom għal din il-possibilità biex inkun nista' nesprimi għal darboħra tħassib li jeżisti f'dan ir-reġjun tal-Kantabria brabta mal-użu possibbli tal-fracking għall estrazzjoni ta' hydrocarbons f'dan it-territorju. It-tieni net naħseb li rridu nfakkarkom li jekk fl-modi l-petizzjoni saret minħabba il-permess ta' repsol wara intalab li l tal-petizzjoni għandu jitwessa wkoll għal deċiżjoni li ħarġet li permezz tagħha qegħdin jingħataw lil gas naturali l-permessi li permezz tagħhom se jkun hemm l-estrazzjoni ta' hydrocarbons permezz tal-fracking. Din it-talba għall-estensjoni għandha l-istess ta' dik oriġinali. Ġifiri li territorju tal-Kantabria ikollu kondizjoni ġeoloġiċi li jamluwa inkompatibli ma' teknika tal-fracking. Rridu nfakru wkoll li fil-Kantabria insibu eh, art ta' karatteristika un unika fl-Ewropa eh, b'netwerk ta' sistemi ta' ilma eh, interkonnessi wkoll u dan ifisser li r-riski ambjentali marbutin mal-fracking ikunu multiplikati b'mod esponenzjali. Għanna eh, zoni protetti u koll affettwati direttament. Apparti minn hekk għandna wkoll għaxar erin li huma mitqiesa bħala patrimonju tal-UNESCO minħabba l-arti l-insibu fihom dawn. Dawn ukoll jinsabu fil-periklu tal-fracking. Għandna wkoll indiċi oli ta' dispersjoni ġeografika tal-popolazzjoni u dan jagħmilha impossibbli li wieħed iżżomm distanza minima għal dak li għandu xieqsam mal-fracking. Dan kollu ifisser konsegwenzi gravi ħafna li jista' jkollha kontaminazzjoni possibbli brabta ma' s-saħħa tal-popolazzjoni kif ukoll l-ekonomija tal-postijiet l-aktar effettwati direttament li sa ċertu punt. eh, Jiexu permess tal-agrikoltura, turizmu, eċetera. Għal dawn ir-raġunijiet kollha fil-Kantabria ma tantx eh, huwa popolari il-fracking u dan wasla l-approvazzjoni permezz ta' unanimità eh, fil-Parlament tal-Kantabria tal-liġi 2013 li projbiet il-fracking fit-territorju. Xorta waħda din il-liġi, però eh, kien sar rikors fil-konfront tagħha min-naħa tal-gvern u ġiet imħassla minħabba inkompatibilità. Imbagħad ir-reġjuni tal-Kantabria eh, esprimew ruhom kontra il-fracking minħabba raġunijiet li semmejt. Il-Parlament Ewropew diversi drabi qal li rridu niggarantixxu parteċipazzjoni effettiva tal-popolazzjoni taffettwati u rakkomandazzjoni tal-Kommissjoni Ewropea ta' 22 ta' jannar 2014 li qalet li l istati membri jridu jagħtu l-popolazzjoni l-opportunità reali li jipparteċipaw. Xorta waħda jidher ċar li f'dan ir-rigward ma teżistix din il-parteċipazzjoni effettiva ġalla darba minkejja l-oppożizzjoni totali tal-popolazzjoni murija permezz tar rappreżentanti tagħhom il-Gvern Spanjol jibqa' dawn il-permessi. Ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tgħid ukoll li l-Istati membri jrid jistabbilixxu restrizzjonijiet ta' attività bħal f'żoni protetti hija protezzjoni ta' l-ilma u r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew marbuta ma' reperkussjonijiet tal- tal-fracking u xejl gas titlob li f'dawn iż-żoni ikun projbit il-fracking. Xorta waħda fil-każ ta' Spanja ma' jeżisti l-ebda tip tal-liġi fuq restrizzjoni f'żoni protett eh, sensittivi bħalma huwa territorju tal-Kantabria. Għal din ir-raġuni naħsbu li mhux biżejjed li naraw jekk hemmx konformità mal-obbligi li huma imposti permezz tad-direttiva tal-evalwazzjoni ta' impatt ambjentali fil-proġetti f'territorju ta' laqta speċjali bħal Kantabria speċjalment għall-art tar-reġjun irridu napplikaw il-prinċipju prekawzjonarju għaliex jekk le jaf ikonna periklu kbir għall-ekonomija is saħħa pubblika u l-ambjent. Biex nikkonkludi, nixtiequ minn din l-istituzzjoni li l-ewwel nett eh, titlob lill gvern Spanjol jippermetta partiċipazzjoni reali u effettiva min-naħa tal-popolazzjoni tal-Kantabria rabta ma dawn il-permessi. Tininnet li eh, turu tħassib ta'kom għall-użu tal-fracking fil-Kantabria minħabba il-natura eh, ġeografika tagħha. U mbagħad fl-aħħar net li tintalab informazzjoni minn naħa tal-Gvern ta' Kantabria brabta mal-istudji eżistenti kollha fuq l-art tal-Kantabria u s-sistemi tal-ilma ta' taħt l-art. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna. the next. Grazie tassew. Issa petizzjoni 2363 fuq l-istess suġġett fuq il-fracking fil-Kantabria. Unek il-petizzjonant huwa Jose Miguel Arias Rustrigo. Unatih il-mikrofonu. In primer lugar, grazzi ħafna l-ewwel net nixtieq nitlobkom skuża għaliex il-petizzjonant ma sadax jiġi però eh, eh, b'xorta ħażina jinsab l-isptar il-kollega tagħna u allura skużawni għaliex hawn jien minn floku. Se jkolli naqra. L-ewwel net nixtieq nispjega li aħna l-pjattaforma għad-difiża tagħna t isfel tal-Kantabrija il-vitmi tal-fracking aħna. Għal sekli sħaħ eh, aħna għexna territorju tal-Kantabria tan naħat isfel, xenarji storiċi evidenti eh, minn żmien il-gwerra. Aħna ċittadini tal-art, tal-montani, eh, bdiewa, ħaddiema, Eh, imprenditori żgħar ukoll eh, nħobbu l-ambjent. Aħna il-kol kemm aħna eh, għadin niffaċċjaw din il-ħidma abbużiva, il-fracking ħidma li qegħdin nqisu bħala aggressiva kontra l-istorja tagħna, kontra l-kol kemm aħna u kontra t-tfal tagħna. Irridu nwettqu l-obbligi tagħna rridu nirrekorru kol rappreżentanti tagħna eh, bont li nirrekorru għad-demokrazija. Irridu niddefendu territorju tagħna, il-futur tagħna niżiġu li drittijiet tagħna jkunu gwardjati. Issa, fuq xiex qegħdin niġġieldu hawnhekk. Aħna qegħdin niġġieldu ni din iġildu kontra l-autoritajiet korrotti Spanjoli u issa Ewropej ukoll Niġildu kontra dawn. Il-ġlida tagħna hija biex neżiġu li jkun hemm konformità fil-kwistjonijiet kollha marbutin mal-fracking, direttivi relatati wkoll fil-każ ta' Spanja liġi 26 tal-2007 tal-ewwel tal-Lulju. garanti ta' dritt tal-aċċess tal-informazzjoni u l-ambjent ukoll. Kif eh, jistabilixxi l-preambolu ta' din il-liġi rridu nsaħħu demokrazija fir-reġjun, rridu nkunu informat u nipparteċipaw ukoll fit-teħid tad-deċiżjoni. Eh, dan huwa suġġett rilevanti wara kollox il-fracking qabel ma jittieħdu deċiżjonijiet u qabel ma naġġixxu rridu niddiskutu ma' min affettwat Ah, fuq dawn il-proġetti. Mm. L-obbligu tal-parteċipazzjoni pubblika mhux restretta biss għal ċerti programmi, programmi però anki għal elementi oħrajn bħal pereżempju id-digriti li jissemmew f'dan l-ilment. Imbagħad ma rridux ukoll eh, niżufjettaw bil-baffariet bħal konvenzjoni Arhus ma nistawx naċċettaw is-sitwazzjoni attwali. Xi jfisser il-fracking? Il-fracking ifisser li għabbażi ta' setat ekonomiċi ħafna ettari ta' art jena tawil dawn in-nies b'detriment ta' oħrajn. Żewġ terzi tat territorju tal-Kantabria se jkun affettwat. ma kienx hemm eżaminazzjoni tal-ħsara kkawżata u dan se jwassal għal ħafna problemi. Il-permess li nħarreġ f'Novembru huwa eżempju ċar ta' dan kollu. Ħadd ma kien qed jitkellem dwar il-fracking qabel dan, eh, dinja teknika aggressiva ħafna l-estrazzjoni tal-gas. Diversi programmi wkoll huma mistennija wkoll li jisiru. Il-Gvern Spanjol ma formax il kumitat li wieħed mill-dipartimenti tal-gvern staqsew għal estensjoni tad deadline tal-konsultazzjoni pubblika talba li saret id-direttorat tal-politika enerġetika ħalla barra informazzjoni importanti. Ġifiri li il- makkinarju użat kien parti mid-dikriet u f'Mejju ta' din is-sena 2016 estarawno applikat ukoll għal eżerċizzju ta' drilling u dan jaffettwa ċerti żoni ta' konservazzjoni u zoni ta' interess speċjali il-baxir tal-Ebro per eżempju fost l-oħrajn. U kien hemm ukoll noqqas ta' konformità mal-Konvenzjoni Espo li toħodna lura għall-1991 kif ukoll il-protokoll ta' Kiev fuq l-evalwazzjoni ta' impatt ambjentali. Hemm ħafna ħsara potenzjali li qiegħda ssir. Il-permessi jfissru li se jkun hemm effett negattiv fuq is-saħħa wkoll. U dan jipperikola l-ġejjin tal-art fil-Kantabria u anke attivitajiet ta' turiżmu. Jekk eh, din l-art tispiċċa fidejn il-korporazzjonijiet, avolja forsi ma jkunx hemm effett immedjat xorta waħda din hija forma ta' imperjaliżmu. F'xi postijiet u daqwaqt nispiċċa l-idea hija li l-fracking jsir hemmhekk, però hemm nuqqas ta' informazzjoni u pjanar. L-Ewropa intom u taqabilkom ħriġtu b'regoli fuq l-evalwazzjoni ta' impatt ambjentali u n-nies ma jistgħux jinħbew wara stqarrijiet li mhumiex minnhom. Nappoġġaw il-petizzjonant preċedenti wkoll fuq in-natura partikolari tal-Kantabrija. Jekk joġobkom għamlu xi ħaġa, żguraw li liġijiet li tgħaddu intom ikun hemm konformità magħhom il-konvenzjoni Aros, l-Espo u l-oħrajn irdu kien hemm konformità magħhom. Grazzi ħafna. Huwa diffiċ. Grazzi tassew, intom tiġu hawnhekk mil bot naf li dumu tivvjaġġaw u diffiċli li zommu fil-qosor. Imma għandna ġenda għaj, jiddispjaċini ma nistax natikom daqshekk ħin kemm tixtiequ. Issa punt numru 17, il-petizzjoni numru 253 minn Spanja u kol, fol-estrazzjoni ta' xilgas f'Burgos. Il-petizzjonant mux qiegħed hawnhekk imma ser ikonna tweġiba ġenerali mill-Kummissjoni għal dawn il-petizzjonijiet kollha. U ninsab fiduċjuża li se tindirizza din il-petizzjoni kollha tnum il petizzjoni qed mhux hawnhekk. Nagħtik il-mikrofon. Yes, thank you, Madam Chairman. Um, I would like. Jena nishtiq nindirizza kifet tajjeb inti l-affarijiet li huma komuni f'dawn il-petizzjonijiet kollha jitrattaw il-xejl gas u jekk ikolli l-ħin ngħid kelmtejn fuq kull petizzjoni. Jina fl-ewwel sentenza ngħid forsi mux eh, sejdoq ilkom dan, ma nejdilkom li l-Kummissjoni ma tantx għanda fejn eh, taħdem f'dan il-kuntest ta' xejl gas, il-fracking. Mela, kolla il-petizjoni ta' jitolbu li kunem proibizjoni tal eh, l-isfruttar tax xejl gas. L-artiklu 194 ta' TFU jistipula li l-istati membri għandhom id-dritt li jiddeċidu il-kondizjonijiet biex eh, li permessħom jesfruttaw il-rizorsi tal-enerġija tagħhom. Ġifri kull stat membru għandu huwa liberu mandu kol responsabilta li jiddeċidi li ma sors ta' enerġija juża u jisfrutta u li ma le fil dejjem nitkellmu fuq il- The Elephant in the Room l-artiklu design ġifri kull talba l-Kommissjoni u l ta' Europa biex jiġi projbit ix-xejl gas u l-estrazzjoni tiegħu mhix possibbli għax din jirrikjedi unanimità fl-istari eh, fl-istati membri u kieku dan kien possibbli kieku l-qasbis ikonna għalfejn iġuwa u nil-taqawaw. Mela, irridu nkunu realistiċi. It-tieni element li nsibu f'kull petizzjoni hija il-fatt li jrid ikun hemm partecipazzjoni tal-pubbliku u għal iktar trasparenza. Dan ifisser li jekk il-Kummissjoni l-Unjoni ma tistax tindaħal l-Stati membri fuq l-azla tal-enerġija li jużaw dawn imma jrid ikollhom il-permessi, il-monitoraġġ, l-ispezzjonijiet jizguraw li kull estrazzjoni ta' ejjum ta' eh, enerġija anki dawk li jirrikjedu il-fracking idrawliku ikunu konformi ma' ċertu dispożizzjonijiet, per eżempju, eh, eh, l-approċ tal-Kommissjoni mħabba il- Schengas kien jannar 22 ta' jannar tal-2014 dwar il prinċipi minimi għal produzzjoni tal-hydrocarbons ehm, bħal xejlga li huwa xejlga, xejlga huwa hydrocarbon permezz tal-teknika awdrolika. Um, Hawnhekk ġifiri qed naraw il-rekomandazzjonijiet l-iktar dwar ix-xejl gas ġifir identifikazzjoni tal-post minn fejġi estrat, l-esplorazzjoni, l-produzzjoni u anki il meta jintem il-proġett ta' l-estrazzjoni. Hawnhekk nsibu dispożizzjonijiet ta' trasparenza għal normi minimi għal dak li huma rekwiżiti tal-opera tal-permessi biex wieħed ikun jista' jiffaċilita l-użu tal-ima kimika tkun qed tintuża u dan jikkomplementa il-leġislazzjoni li diġà teżisti li din tal-aħħar tot għall-attivitajiet ta' xejl gas għaw operaturi li jgħidu li l-Kummissjoni diġa ta' e, t-obligana li nikkonsidraw 15 direttiva meta nkunu se nibdow e, proġett ta' estrazzjoni fl-2013 kienu għalunna iżidux oħra għaw min jgħid li għandhom 30 direttiva xi segwu. U djedunna biex ma nżidu l-om xiktar. iktar Veru li hemm direttivi ambientali li jkunu joddu u meta wieħed iqis il-parteċipazzjoni hemm id-direttiva tal-impact assessment għanna ġifiri dawn l-istudju impatt ta' proġetti li jista' jkun li kollhom konsekwenza qawwija fuq l-ambjent. Din id-direttiva tot għal proġetti li għatħaffir fil-fond ħafna l-installazzjoniet fuq l-art għall-astrazzjoni, il-proċess ta' estrazzjoni minnum fih u skont il-proġett jew ikun hemm hija e e li jew inkella li ikun hemm bżonn li jsir screening biex wieħed jara hekk hemmx bżonn li jsir EIA. Il-petizzjonijiet ġejjin mill-Ġermanja, minn Spanja u Spanja għandha bżonn li AIs li IAs um, ehm, skont il-liġi u l-leġislaturi tal-Ġermanja qegħdin għadhom qed jgħaddu eh, liġijiet f'dan is-sens. Għalhekk dawn l-impact assessments li IAs bżonnom u daw jinvolvu kol il-parteċipazzjoni tal-pubbliku. Dan huwa punt importanti ħafna għan-nies għall-pubbliku sabiex dejjem ikunu jistaw għajmu l-punt fi żmien propizju. Direttiva oħra li titlob għal parteċipazzjoni tal-pubbliku hija direttiva tal- l-ambjent strateġiku li tkun tot meta l-istati membri adottaw programmi għall-enerġija u din tkun tkopri reġjuni kbar, territorju sħiħ ta' ta' xi stat, ġifiri eh, tkun biċċa xogħol li m'għandax taqsam xejn ma' EAI, ehm, e tkun ħafna ikbar. Dawn l-strategic assessments ikun hemm il-rakkomandazzjonijiet il u safejta fil-Kommissjoni Spanja mandiex dawn, memx obbligu li jisir uh, eh, strategic assessment. Imma kif smajna u kol minn min petizjonanti il- il-fat li meta jkun hemm l-estrazzjoni ta' dawn il, il ta' dawn prodotti tal-gass u taż-żejt għandhom impatt anki fuq l-ambjent kollu, pereżempju qed irid jara x'in huma l-effett fuq it-turiżmu pereżempju. U l-Kummissjoni tħeġġeġ l-Istati Membri li jagħmlu studji ta' impatt ta' dan it-tip. Xi ħaġa li tolqot il-petizzjonijiet kollha fuq il- kulħadd tisaqsi meta jkun hemm estrazzjoni ta' xelgas dejjem isaqsu n-nies jekk jistawx jixorbu l-ilma tal-vit, x'inhuma l-effetti fuq l-ambjent, fuq l-agrikoltura, fuq il-rab, l-uċuħ tal raba se jkunu l-effetti. U hawnhekk hemm ir-regoli, hemm il-Water Framework Directive, li fija nsibu standards li ħafna l-protezzjoni tal-ilma fl-art hemm il-Groundwater Directive dwar il-kwalità u l-standards ta' kwalità ta' l-ilma naraw li ma jkunx hemm tniġġis li jidħol u jinxtorob mill-art hemm id-direttiva tal-safar u tal-habitat dawn jistipulaw affarijiet li mbagħad jitlu fl-IA. U l-Kummissjoni bħala gwardjan ta' trattat trid tiskura li dawn il-regoli, dawn il-liġijiet jiġu applikati kif suppost anke fil-proġetti li jinvolvu ix-xejn gas. Issa, biex nirrispondi għal kummenti iktar speċifiċi. Il-punt 13 tal-2012 tal-Ġermanja dik li għandax taqsam ma' 759 titlob għal EIA mandatu ta' bil-fors dan insibuh dal-waqt se tkun liġi titlob għal proibizzjoni għal fracking fil-żoni fejjem l-qoħ tal-ilma u kif qed nifhem jien il-fracking se jiġi projbit f'żoni fejjem l-ilma fej l-ilma tiġi protett u imma proibizzjoni globali ma nistawx namlu għax fis-sens li l-istat membru huwa liberu li jażel it-tip ta' sfruttar ta' enerġija li jrid. Issa, għanna dwar il-petizjoni titkellem dwar il-trasferiment tal-licenzja. Qed naraw li rikomandazzjoni ma tistax tiġi eh, applikata għal din attività imma il id direttivi li għandhom xaqsmu mal-ambjent għadhom vinkolanti, per eżempju, il-liġijiet li għandhom xaqsmu l ilma l-IAs, ma ninsawx li għawnek dejjem għanna tħaffir fil-font tal-art hemm ukoll Natura 2000 li intom semmejtu. Il-punt 15, il-petizzjoni tal-2013, wieħed nejn wieħed erba, milli fimtina il-proċedura spiċċat inkwantu għall-esplorazzjoni u għal sister Wark jalzo li għaj jgħiz edin isiru palissa. Se jkun hemm ukoll il-parteċipazzjoni tal-pubbliku, il-parteċipazzjoni u għal dak li tista' tagħmel il-, il Il-Kummissjoni dan huwa proċess li għaddej ma narawx li għanna nindaħlu ejja naraw x'se joħroġ mill-EIA. Il-petizzjoni numru 16 2363 tal-2014 din kwistjoni ta' licenzi b'parteċipazzjoni pubblika jina diġa kif kif diġa qed din tista' tiġi indirizzata minn strategic assessment imma f'Ispanja dan mhux bil-forsi sir għax m'hemmx regolament għal dan. Imbagħad imorru għal e, petizzjoni numru 17-253 tal-2015 Darboħra dan huwa proġett li jidħlu fl-IA mill-lider konsultazzjoni diġa saret din kien hemm kontrattur u l-Kummissjoni rat kif l-istati membri qegħdin jimplementaw il rekomendazzjoni li tkellim dwarhom qabel. M'hemmx raġuni li aħna nindaħlu għalina dak li importanti huwa li konna aċċess tajjeb għall-informazzjoni fuq livell ċentrali fi Spanja, imma għalina jkun diffiċli li konna aċċess għall informazzjoni li ehm, tittiġi mill-reġuni autonomi. Ġifiri, nala għaw li ringrazzjakom tal-li għattu tisimawni u fidejkom grazzi. Thanks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 Grazzi, l-ewwel net nixtieq nirringrazzja għal petizzjonanti għall prezenza tagħhom għalli xi rappreżentaw reġjuni differenti qegħdin ibatu l-istess problema eh, l-użu tal-fracking. Nixtieq ngħid eh, li jidher li din hija problema Ewropea però għaliex hemm petizzjonijiet mir-Renju Unit, mill-Ġermanja u anki issa meta l-Kummissjoni Ewropea titkellem dwar id-dekarbonizzazzjoni, l-ekonomija ċirkolari, Meta dan l-aħħar approvajna wkoll fil-Parlament Ewropew ir-rapport ta' Paloma Lopez fejn tlabna l-iżvilupp tar rinnovabbli. Issa eh, qegħdin nippremjaw din it-teknika ta' astrazzjoni potenzjalment ħafna aktar perikoluża. U ninsabu f'mument ukoll fejn minn hawnhekk minn Brussell qegħdin eh, nippermettu dawn l-affarijiet anki f'reġjun bħal tiegħi eh, fl-Asturjas. U jena b-sorpriza smajt il-Kummissjoni tgħid li kull stat għandu il-kompetenza fuq is-sorsi tagħhom tal-enerġija, allora ħalluna lilna nisfruttaw il-minjiri li għandna fi Spanja. Aħna kellna mal-50 elf ħaddiem f'dan il-qasam l-lum il ġennata għandna bil-kem 800. Hawnhekk il-Kummissjoni qed tgħid affarijiet skont kif jaqblilha. Ejjejna ah, daqsxejn nisan nisimaw dawn l-affarijiet għaliex l-ispjegazzjoni għandha tkun l-istess għal kulħadd mhux skont id-daqqa nisfna. Jiena naħseb li l-Ewropa għandha qudiema problemi wkoll eh, marbutin mal ma' r-rizorsi li qegħdin jinħlew u l-estrazzjoni permezz tal-fracking hija naċċettabbli daqshekk. Naf li hemm min qed jiddefendi dan il-qasam dawn in-nies jgħidu li aħna qegħdin nippanikjaw għal xejn dawn huma biss permezzi ta' esplorazzjoni, però naraw x'in jiġri fl-Olanda pereżempju fejn diġà qegħdin ibatu l-konsegwenzi eh, b'terremoti kull ġimgħa eh, problemi fil-bini u fejn il-kumpanniji responsabbli jaħslu idejhom u laqqas biss iridu isew il-ħsara li saret. Ah, Nistgħu mmorru l-Olanda u narawhom dawn l-affarijiet jiġru nisimgħu il nies li qegħdin ibbatu minn dawn l-affarijiet nixtieq li nżommu din il-petizzjoni miftuħa allura nappoġġaw il-petizzjonanti kollha u nitolbu lill-Parlament imbagħad li joħroġ bi studji li Eh, ġeddet l-istudju tal-2011 li kien sar permezz tal-Komitat MV fuq l-impatt fuq is-saħħa u l-ambjent. Eh, dawn il-prassi ta' estrazzjoni, b'mod li nkunu nafu jekk is-sitwazzjoni nbidlet u kif inbidlet jekk inbidlet, nittamaw li dawn il-każijiet nindirizzawhom dejjem bil-prinċipju prekawzjonarju l-Konvenzjoni JARUS u d-Direttiva tal-Ħarsien Ambjentali. Soledad. Grazzi l-petizjonanti tal reġa qabdu ma dan is-suġġett. Nibda billi ngħid li dan is-suġġett diġa trattajni sena l-oħra għal fracking. Hawnhekk hemm żewġ lati, l-ewwel il legalita eh, attwali li toġobni jew ma toġobnix hemmhekk qiegħda mbagħad emmet tħassib soċjali. Ovvju li hemm tħassib soċjali u jidher in-nies din il-prassi ma jridux. Il-partit tagħna eh, diġa għala pubblikament eh, li jinsab kontra il-fracking. Dan ir-rigward eh, irridu naħdmu bħalma minna diġa bir-rapport varga li kien qed jintroduċi emenda fejn kien qed jintalab li ma jinatawx permessi ġodda sakemm ma isux l-effetti fuq l-ambjent fil-preżent. Hemm tħassib soċjali wkoll. Kif qed? għala unek hawnhekk ukoll. Irridu naraw il-legalità attuali. U l-legalità attuali tgħid li rridu nirrispettaw daw li għajjejs u biex niblu l-liġi mbagħad ikun hemm bżonn unanimità fil-Konsil tal-Ewropa, id diffiċli li jsir dan. Ovvjament irridu nibqgħu naħdmu Nirdu naħdmu wkoll fir-rigward ta' u wkoll. Il-proposta tiegħi hija din li nżommu miftuħa din it-triq eh, qudiemna u nitolbu l-Gvern Spanjol li jkun konformi mal prinċipi li qegħdin jissemew hawnhekk. Għal aspetti l-oħrajn naħseb li jaf ikun hemm eh, bżonn li ninsistu li jkun hemm studju ta' impatt ambjentali jew biex naraw l-effetti fuq l-ambjent u fuq is-saħħa fuq livell globali. L-Unjoni Ewropea forsi permezz tal-Kumitat Envija u l-Kummissjoni stess forsi tniedi studju li eh, jara x'inhuma l-effetti u l-impatt ambjentali ta' din it-teknika. Signora Lviol, grazie. Mela, Jiena naħseb li diġà nafuhom x'inhu ma l-istudji dwar kif eh, il-fracking jaffettwa l-ambjent, is-saħħa eh, pubblika wkoll u l-qasam tal-bidja, l-ekonomija taż-żoni rurali wkoll. L-ilma wkoll, l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu hija li eh, naħdmu biex ikun hemm pjattaformi li jaħdmu kontra l-fracking b'mod li territorji jibqgħu ħajjin. Grazzi ħafna lill petizzjonanti li bla dubju ma parti ta' dawn il-movimenti soċjali li qegħdin jaħdmu b'mod li ma jkunx hemm fracking fl-Ewropa. Il-Kummissjoni Ewropea kienet ċara meta qalet li iva hemm kompetenzi komunitarji f'dawn il-każijiet għaliex hemm direttivi Ewropej li għandhom ikunu rispettati. Jena nixtieq li l-Kommissjoni Ewropea tistudja b'mod aktar dettaljat kull każ u tindika mbagħad li ma direttivi hemm konformità magħhom u li ma direttivi qegħdin jiġu miksura. U f'dan il-każ titlob il-Kummissjoni Ewropea tara li jkun hemm konformità. Jiena ninaqat ma' dawk li faħru l-petizjonanti, jkun importanti li kieku f'dan il-komitat nkunu nistaw nibatu xi jitra per eżempju, jkun hemm xi forma ta' kuntat mal-Gvern Spanjol biex nesprimu tħassib tagħna għal proġetti li smajna bihom illum fil-każ ta' Kastiljonu Kantabria, naħseb li rridu namlu enfazi fuq dan it-ħassib eh, fuq naħana Kantabria fejn ġew approvati il-permessi mingħajr l-involviment ta' ċittadin u anki il-fat ta' taħt l-art fil-Kantabria. Na forsi eh, hemm bżonn nagħmlu studju wkoll ġeoloġiku. U mbagħad hemm il-kwistjoni wkoll tal-proġetti għal Kastejjon. Eh, forsi nesprimu eh, It-ħassib tagħna fuq il-kontaminazzjoni tal-ilma. Naraw jekk dawn il-proġetti jibqgħu xaddejjin għaliex dawn huma proġetti li qed biss huma kreditati eh, mhux suppost għaddej il-fracking hemmhekk u jistgħu qegħdin jiġu miksura wkoll id-direttivi tal- -ilma Eh, impatt ambientali u direttiva fuq l-ilma. Biex nikonkludi naħseb li kun interessanti kieku minn dan il-Kumitat nibatu din l-ittra l-Gvern Spanjol biex nisprimu tħassib tagħna għal dawn il-proġetti. Nixtieq ukoll eh, ngħid li presidenza nagħmel talba Aħna rċifejna ħafna petizzjonijiet fuq il-fracking, mhux biss dawn, però kellna f'okkażjonijiet oħrajn ukoll petizzjonijiet simili jkun interessanti kieku noħorġu b'opinjoni mill-kumitat tagħna fejn insegwu l-petizzjonijiet kollha li ġew preżentati fuq dan is-suġġett u f'din l-opinjoni mbagħad fuq il-fracking nanalizzaw aspetti differenti li preżentaw il petizzjonanti qasam ambjentali, s-saxħa, però fuq kollox il-kwistjoni tal-parteċipazzjoni ta' ċittadini meta niġu għall-approvazzjoni ta' dawn il-proġetti. Naħseb li jkun interessanti li jkollna din l-opinjoni minn naħa tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet u dak kollox, grazzi. Grazzi ħafna. Rosa, għandek il-kelma. Iva. L-ewwel grazzi l-petizzjonanti dejjem għandha konflitt hawnhekk solidat bejn il-liġi u dak li jixtiequ n-nies. Jien għamil baleariċi u hemmhekk ma nixtiequx dawn it-tip ta' prassi, però l-liġi hija dik li hi. U jiena bħala ċittadina għalkemm jiena kontra li jiġru dawn l-affarijiet, speċjalment fil-Mediterran, u għamminnu li l-liġi qed tiġi rispettata. Jiena naqbel li il-petizzjonijiet jibqgħu miftuħin kollha kemm huma u m'għandix dubju li eh, siru dawn li għajjejs ħafna minnhom pendenti. Eh, ħafna drabi eh, dan ix-xogħol irid isir minn naħa tal-Ministeru, il-kompetenza hija tal-Kummissjoni iva. Ekku, però il-liġi hija ambjentali dak li nħoss jiena bħala ċittadina u dak li nħoss bħala avukat huma affarijiet differenti, din hija dilemma għalija. L-opinjoni ta' għall-bjol hija interessanti, però jiena sinċerament ma naħsibx li din il-Kummissjoni hija lesta għal rapport bħal dan, forsi kumitat ieħor, il-Kumitat tal-Enerġija forsi jista' jagħmilha biċċa xogħol bħal din, però jiena fuq dan is-suġġett m'għandix idea u ma nafx intom. Aħna qegħdin hawnhekk fir-rwol daqsxejn aktar politiku, ir wol tekniku naħseb aktar huwa kompetenza tal-Kumitat Enerġetiku. Forsi nitolbu li sir opinjoni hemmhekk ma nafx. Grazzi. napprezza d-diskussjoni se tkompli, però nixtieq nirringrazzjakom jiena unħallikom nieħu din l-opportunità biex nawguralkom eh, sajf sabiħ, relassaw, striħu hudu gost, imbagħad nerġgħu narawkom fil-ħarifa b'ħafna aktar enerġija. Naħseb għandna bżonnhom il-btajjel issa sinjuri. Jiena se nħallikom u l presidenza naddija lil Palċa. Grazzi ħafna. correctly that they continue. So, ladies and gentlemen, if... Mela, signori, jek ti permettu li nishti nitkellem bi Slovak issa, għalix xaħna fil-presidenza bħalissa tal-Unjoni Ewropea. Naqla pa Slovak allura. Eh, Sur Terika Brus il-kelma. Grazzi ħafna. Jiena kontent ħafna li inti titkellem bil-sim pajjiżek, jiena ma nistax b'xorta ħażina. Però ħan nitkellem bl spanjol su, u senżom fil-qosor. Jiena kont sorpriż b'dak li qalet il-kollega Steras meta qalet li dejjem ikun hemm konflitt bejn il-liġi u sentiment popolari terribli li dejjem jiġrijek, Għaliex jekk jiġri hekk għalfejn għandna l-liġijiet, għalfejn ma nimxux ma dak li jrid il-poplu. Ħaġa terribli dejn iva, però din hija diskussjoni apparti. Insomma. Eh, demokrazija rridu insaħħu aħna. Naqbel ma dak li ntqala hawnhekk, naqbel li għandna nżommu miftuħin il-petizzjoni prezentati u kol u ninaqat ma talba ta' qalbjol li nħorġu opinjoni fuq il-fracking għalli xina naħseb li nifem xini diffikolta però eh, ġala darba għawnek għedin nindirizzaw dan il-sujġet bċerta insistenza u kol ikun tajjeb għaliex bnadi oħra forsi memx l-istess urġenza li għanna aħna Ġifirina naqbel iva li jkun hemm din it-tip ta' opinjoni fuq il-fracking. Grazzi ħafna. Dziękuję bitnie, pani Evi. Grazzi ħafna, onorevoli Evi. Grazzi ħafna. Nixtieq nitkellem fuq dawn il-petizzjonijiet, nixtieq nappoġġa l-proposta ta' Albiol. Jiena wkoll naħseb li huwa xira li ikonna opinjoni fuq dan is-suġġett għaliex huwa suġġett kompless, importanti wkoll xi ħaġa li taffetwa wkoll it-territorji tagħna, l-popolazzjonijiet tagħna u dan id-distak li hemm bejn l-liġijiet Ewropej u l-ħtiġijiet ta' territorji speċjalment E, tranzizjoni enerġetika li rridu nimmiraw għalija naħseb opinjoni f'dan il-kumitat jaf tkun proposta tajba ħafna, jiena nappoġġa. Jekk bekne kitsom għal tutto disk. Grazzi ħafna. Jiru nisma kelli l-impressjoni li kien hemm ċertu sens ta' armonija. Forsi li proponi li u dawn il pozizjonijiet issa Na, u naraw xieġ imbagħad. Jew għam miftuħin, għam miftuħin. Anzi, jgħid il-President. Eh, eh, Prawdepodobnie. għam miftuħin jajt il-President, mhux nagħlquhom. U t-tinni naħseb li m'hemmx biżejjed informazzjoni minnaħat naħa tal-awtoritajiet Spanjoli forse nibatu ittra l-Gvern ċentrali ta' Spanja biex nitolbu aktar informazzjoni. U t-tielet net, brabta ma' proposti ulterjuri inkluż l-abbozzar ta' rapport dettaljat hawnhekk nistgħu nirrikorru għand il-koordinaturi niddiskutu dan il-punt magħhom. Jena irċivejt ċertu taħriġ dal-għodu meta trattajna l-kwistjoni tal-ilma fi Spanja. Bicċa xogħol ibsa dik, allura nfakkarkom li biex nindirizzaw din il-kwistjoni Spanja jew band oħra din jaf tkun kwistjoni diffiċli. U allura naħseb li l-koordinaturi rridu jaħsbu daqsxejn u mbagħad nerġgħu nittrattaw dan il-punt aktar tard mela l-punt jibqgħu miftuħin imbagħad niddiskutu aktar tard insomma Namlu hekk. Issa, il-petizzjoni li jmiss hija Seba' 87 tal-2012, petizzjoni aktar antika mir-Renju Unit. Din il-petizzjoni ħarġet fl-2014. Aħna tlabna informazzjoni mill-gvern tar-Renju Unit. U rċivejna informazzjoni wkoll min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea fuq din il-petizzjoni. Il-petizzjonant mhux qiegħed hawnhekk. Wedna li se jkun qiegħed jgħaddilna aktar informazzjoni, però informazzjoni ġdida ma waslet għalissa. Sa fejna fin il- kummissjoni marċifix informazzjoni lanqas u allura nitlob il-kummissjoni jekk intom forsi għandkom informazzjoni ġdida u jekk le nagħlqu l-petizzjoni. Naddi il-kelma lil ana ħaslop nara jekk taqbilx jew inkellek tixtieq titkellem għannom tal-Kummissjoni. That point. Naqbel Iva, l-unika korrespondenza l erċevejna hija din litra batuwilkom din ukoll u l-pożizzjoni tagħna tibqa' l-istess. Naħseb huwa xira l-petizzjoni nagħlquha. I think it's a pity to close to close this with Jiena naħseb li hija ħasra the petitioner to say uh, I mean uh, I think hija ħasra fl-opinjoni tiegħi li nagħlquha Jina qed nifhemx qed tgħid inti ma' xorta hija ħasra. Jina naħseb nistgħu nagħlqux ma nalebda informazzjoni ġdida ġifieri x'inhu l-punt li aħna inħalluha miftuħa ma nistax niproċedu għax manna xejn ġdid. Jiena kont qed naħseb li forsi nistgħu nipposponuha għax ma nafux għaliex dawn ma batux informazzjoni, ma nafux xini raġuni. Imma, peress li l-petizzjoni ila mana minn l-2012 u in niddiskutu għassa kemm mal-Kommissjoni Ewropea mal-Gvern tar-Renju Unit u ma ġara l-aħħar sentej. <coughs> Frek taqblu nal-qwa. Ovvjament jekk il-petizzjonant ma jaqbilx dejjem jista' jippreżenta petizzjoni ġdida. Grazzi ħafna, Sinjuri. Issa żewġ petizzjonijiet li jmiss huma 51 tal-2013 u 85 tal-2013 dwar il-gas naturali f'Donana. Także odozdawam slovo panovi. Donjana, għanisimaw il-petizjonant, il-sur Francisco Javier Jamajo Gonzalez. Il-mikrofonu għakjoġbu. El Parque Nacional de Doñana declarado el el National Park ta' Donjana huwa patrimonju ta' l-UNESCO. Huwa fi tlet provinċi, 14 il kunsil lokali, hemm ħafna nies joqogħdu hemmhekk kellna nillimitaw il-servizzi turistiċi għax il donania Park u għal daqshekk importanti. Imma ma kienx faċli li għal proġetti turistiċi li kienu se jgħatu ċans il-ħafna nis f'din iż-żona l-postijiet ta' xogħol ġodda. Kien ma kienx faċli nkonvinċuhom li imħabba danu għall-agrikoltura u l-irrigazzjoni. Seba snin għaddew u irnexxilna niddeċidu li pereżempju eh, dik il-żona si jistgħu jitkabru eh, jitkabbar il-frawli. Il-irrigazzjoni kien hemm ukoll talba għal toro dik li triq li tmur għal kadis. U dan kollu ġab ħafna dibattitu dejjem kien hemm bżonn għal żvilupp turistiku u bżonn għal iktar toroq ġodda għal faċilitajiet aħjar għall agrikoltura ma daw kollha kellhom impatt ta' veru. Il-ħtiġijiet ambjentali kellhom jiġu ikkonsidrati. Kellna wkoll din il-kwistjoni tal-gas naturali. Il-kumpanija xtaqet iżżid il-produzzjoni tal-gas tagħha berba proġetti ġodda. U pipelines ġodda u konnessjonijiet elettroniċi ġodda. U anke il-ħażna tal-gas. Għalhekk il-ħamrija issa ser tinbidel ħażna tal-gas u l-Kunsill Reġjonali qal illi il l-evalwazzjoni ambjentali kienet waħda impossibbli. dan qed jagħmel ħafna ħsara aħna naqblu mal-Kunsill tal-Andalusija iżda rridu ngħidu wkoll li r-reġjuni Uma mhux biss l-Istati Membri ma manka l europa aħna nħossu li ma sarriċ evalwazzjoni tal-effetti kumulattivi ta' dawn il-proġetti kollha. Saret id-dikjerazzjoni tal-impatt b'mod separat għal dawn il proġetti u dak li qed jitolbu petizzjonanti huwa illi issir minflok evalwazzjoni sħiħa tal-effett ta' l-erba' proġetti u tal-effett kumulattiv tagħhom. Apparti minn hekk, kien hemm il-ġunta tal-Andalusija li għamlet l-evalwazzjoni u għaddita l-Ministru tal-Affarijiet Barranin u tal-Ambjent fejn intqal illi huwa meħtieġ li jkun hemm evalwazzjoni ta' impatt unifikat u mhux maqsum f'erba. Għalhekk l-erba' awtorizzazzjonijiet li ta' b'mod separat sal-lum ġurnata mhumiex għabbażi ta' studji ġeoloġiċi hekk kif mitlubin fil-evaluazzjoni tal-impatt tal-Ministeru dan kollu mhuwiex preżenti. Tistgħu timmaġinaw pereżempju il-bdewa tal dan iż-żona li l-impatt ta' din l-estrazzjoni qed isir b'mod separat Tistaw timmaġinaw meta pereżempju kollok l-impatt urban issir l-istudju għal kull dar u mhux fuq wieħed globali, żgur irid ikun hemm wieħed globali anke fuq l-iżvilupp fuq iżvilupp turistiku pereżempju. E, meta tagħmel evalwazzjoni tagħmel kilometru, evalwazzjoni kilometru kilometru kilometru tagħmel evalwazzjoni tal-impatt globali. Aħna fl-opinjoni tagħna din hija xi ħaġa inaċċettabbli. U l-Komunità Awtonoma tal-Andalusija tħoss li dan huwa eżempju ħażin ħafna huwa skandlu f'dan ir-reġjun u dan juri kif l-amministrazzjoni Spanjola u l-Gvern Spanjol um iħallu l min huwa f'saħħtu jagħmel li jrid u jżomm sot ma' minnu dajjef. U li fosthom dawn lin nies saħħithom hemm ċertu persuni politiċi Spanjoli. Aħna qegħdin nitolbu li intom tibatu itra li gvern Spanjol u titolbu li friżar temporani ta' dawn l-erba' proġetti sakemm isir evalwazzjoni tal-impatt sħiħ u ikun hemm evalwazzjoni tal-impatt waħda globali. Kif kont qed ngħid hemm din l-attività ġdida tal-ħażna tal-gass Hemm riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew fuq dan is-suġġett importanti. U dan għalhekk huwa indirizzat il-Gvern Reġjonali u tajjeb li dan għalhekk jitkellem mal-Kunsill ta' Parteċipazzjoni. Nikkonkludi billi ngħid illi il-Donjana huwa simbolu leġendarju tal-ġlieda tal-bniedem għall-iżvilupp sostenibbli u l-biodiversità l-isforzi kollha u l-investimenti kollha li saru bil-flus Ewropej biex nżommu din l-ekosistema jistgħu jiġu jiġu minati permezz ta' dawn il-proġetti ta' din l-impriża kbira gas natural. L-impriżi kbar multinazzjonali m'għandhomx jiġu dawn l-impriżi kbar m'għandhomx jeddu il-futur tal-ġenerazzjonijiet ta' warajna. Grazzi, tassew. rappresentanta ta' din il-kumpanija nixtieni talbok tieħu l-mikrofonu. f nofsinhar it-tajjeb lil kulħadd. Nixtieq nirringrazzjakom tal tajtuni din l-opportunità li nipparteċipa f'din is-sessjoni. Nixtieq nisħa f'dan id-dawl illi l-attività ta' produzzjoni ila għaddejja 30 sena mingħajr ma saħ inċident wieħed Imbagħad li modernizzar tal-infrastruttura għal dawn il-proġetti ser itejjeb is-sigurtà u s-sostenibilità ambjentali. Hawnhekk tistgħu taraw l-impjanti eżistenti u kif dawn huma użati. Mela hawnhekk għandna pjan għal erba' proġetti u l-inizjattivi li qegħdin imbassru. Mela, dawn ġew ibbażati fuq kriterji ambjentali u skont l-istruzzjonijiet tal-amministrazzjoni involuta. Ma kienx hemm lan li jkun hemm frammentazzjoni tal dawn il-proġetti dawn ġew ippreżentati wieħed wieħed. Il-proġetti kollha qegħdin barra mill-Park Nazzjonali Nixtieq nisħa illi dan il-proġett ma jfissirx se jkun hemm attività ġdida. Il-kellim jittaħodlu il-mikrofonu mill-membru parlamentari. Is-sinjur li qed jitkellem hawnhekk kif qed jitkellem bħala petizzjonant suppost titkellem jew petizzjonant, jew il-kommissjoni, jew membru parlamentari. Mu, dan il-persuna muwa lebda wieħed minn dawn flima entità qed jitkellem dan dan meta jirrappreżenta lebda petizzjoni jiġifieri mhux suppost qed jagħmel dawn it-tip ta' interventi u meta ġie deċiż li suppost jitkellem dan il-mistieden min min stiednu hawnhekk. dan il-persuna ġi mistieden mill-President u talbitni biex nagħtih il-mikrofonu. Il-President iddeċidiet aktar kmini li sar jingħata il-mikrofonu. Naħseb illi la beda il-preżentazzjoni tiegħu għandu jispiċċa. Skużani, President tajt membru parlamentari oħra il-president tal-inqas mista informat il-koordinaturi messa ħabrita minn qabel din il-bicċa ta' xogħol din mhix l-ewwel darba li ġrad din il-xaġa bħal din f'dan il-kumitat u il-president ta' dan il-kumitat ma informatniex minn dawn l-affarijiet. Mhijiex l-ewwel darba li din ġrat meta il-vitmi petizzjonanti jiġu hawnhekk u dawk li tkun għandis repetizzjoni kontrijom jiġu mistiedna l-awtoritajiet jiġu hawnhekk waħna li nisimgħu iż-żewġ naħat. Naħseb li idea tajba li nisimgħu iż-żewġ naħat. Naħseb li jagħmel sens li nisimgħu tnejn li huma dan huwa eżerċizzju ta' demokrazija. Il-membru parlamentari, il-gvern tal-Valencia huwa entità politika. Din il-persuna qed jitkellem fisem kumpanija privata. Mhix kwistjoni li nisimgħu iż-żewġ naħat Dan huwa il-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Aħna nisimgħu lil petizzjonanti. Din il-persuna ma preżentax petizzjoni. U dan mhux eh, mhux qed issir bħala parti ta' proċess ta' konsultazzjoni miegħu. Il-President, jekk tippermetti li ħanu ħoda bħala responsabilità li kull membru jista' jikkummenta fuq din il-ħaġa tistgħu tikkritikaw kemm tridu Imma din hija diċenza bażika hawnhekk aħna stedinnieh għalhekk il-manjeri jitolbu li nħallu jispiċċa din il preżentazzjoni eh, Heredero, prosindo Jekk Jek joġbok, tista tispiċċa il-prezentazzjoni. Grazzi tassew, ser inkompli. ħafna miżuri ta' protezzjoni ambjentali ġew ikkonsidrati fosthom il per eżempju il-xogħol il waqaf bejn jannar u ġunju u ser jiġu użati rotot eżistenti. Rridu nieħdu miżuri li jkunu adegwati sabiex nipproteġu dawn iż-żoni u nimminamizzaw l-effett li jsir. Fuq rigward ta' studju tal-impatt ambjentali, f'seba' snin e, sar dan kollu u il-proġett tagħna marismu kiseb il-permessi kollha meħtieġa l-autorizzazzjoni amministrattiva mill ministeru tal-Industrija tal-Ġunta tal-Andalusija u l-Ministeru tal-Medju Ambjent. Dan ilu fisseħ minn marzu tal-2011. Hawnhekk qegħdin nużaw xi ħaġa eżistenti u qegħdin nużaw żewġ ħofor ġodda sit eżistenti diġà. Dan qiegħed 100% barra miż-żona protetta. Il-proġett jirrispetta il-liġijiet komunitarji id-direttiva tal-abitat u protezzjoni tal-asafar u anke deċiżjoni dwar l-ispeċi migratorji u l-proposta li tirrigwarda id-direttiva tal-ħamrija. Kif tistaw taraw fl-istudju anke li sar il-gass anke kompostibli fossili dik ġifiri il-deċizjoni li tirrigwarda l-gass effett serra qed jiġi eh, irrispettat mhux qed niksru s-sit programm Ewropew ta' komunikazzjoni u lanqas qed jitħalla impatt fuq l-infrastruttur fuq il-landscape għax din hija infrastruttura qed istir taħt l-art l-erba proġetti ġew evalwati b'mod komprensiv. Hemm ukoll analiżi fuq l-effetti li qed isiru fuq iż-żoni natura l fejn ġi konkluż li dawn il-proġetti huma kompatibbli mal-ambjent u fejn ġew ikkonsidrati l miżuri meħtieġa. Il-Kummissjoni Ewropea ħejjiet proġett pilota u ma kienx hemm provi illi inkisru ir-regoli il Ewropej. F'Marzu tal-2016 l-autoritajiet Spanjoli awtorizzaw dan il-proġett Marizma Occidentali. Marizma Occidental Project. Mela, grazzi tassaw. Nisamaw issa minnaħa tal-Kommissjoni. Jekk joġbok, stati mikrofonu. Mela, issa li tkellmet il-kumpanija nistaw natu l-ura il-mikrofon il-petizjonant biex iwieġeb. Dan id-dibattitu immexxih jien, jiena l-President, Is-Sur Gonzales jikkonkludi il-Kummissjoni l-ewwel. Kif diġa smajna, dawn il-proġetti ġew investigati mill-Kummissjoni bħala parti minn proġett pilota. Aħna konna eh, f'komunikazzjoni mal-awtoritajiet u ikkonfermajna li dawn l-erba proġetti għandhom impatt ambjent eh, għandhom evalwazzjoni tal-impatt ambjentali pożittiv. Sar studju separat għal kull proġett fir rigward tal-impatt fuq iż-żoni ta' Natura 2000. Il-Kummissjoni rat ukoll li kien hemm ċertu diskrepanzi. Anzi, differenza tal-opinjoni bejn l-awtoritajiet involuti biex naraw jekk l-effett kumulattiv ġiex evalwat kif suppost. U il-Kommissjoni wara li kien hemm kuntatt mal-awtoritajiet Spanjoli fakret illi il-sim ta' setat bejn l-amministrazzjoni differenti fi stati membri meta japplikaw liġiet Ewropej u l-valur tagħhom bħala awtoritajiet li jagħtu l-permess, din hija kollha kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali. Għalhekk il-konklużjoni tal-Kummissjoni hija li l-leġiżlazzjoni Ewropea fuq l-ambjent qed tiġi applikata kif suppost. Il-Kummissjoni dejjem fakret fl-obbligi li għandhom l-istati membri taħt id-direttiva Habitat u anke fuq il-ħtieġa li jiġu evalwati l-allokazzjonijiet kollha possibbli tal-proġetti Natura 2000 u jiġu awtorizzati biss jekk ma jkun hemm l-ebda ħsara potenzjali lil dawn iż-żoni. Il-Kummissjoni fakret ukoll l-awtoritajiet Spanjoli fuq il-ġurisprudenza taħt il-prinċipju ta' prekawzjoni. U li kwalunkwe pjan li tiġi awtorizzat jekk l-autoritajiet nazzjonali jkunu żguraw u li ma jkun hemm l-ebda dubju li dan ser iħalli mhux ser iħalli effett negattiv fuq eh, fuq l-ambjent. Mela, għal dawn l-erba proġetti għallek aħna ddeċidejna li nanqu l-proġett pilota Ewropew dan ma sarx minħabba li kien hemm ksur ta' regoli imma għaliex f'dak il-waqt il-proġetti ma kellhomx l-awtorizzazzjoni għalhekk il-Kummissjoni waqfet dan il-proġett pilota. Iżda ħeġġiġna l-awtoritajiet Spanjoli sabiex jinfurmawna dwar kwalunkwe ħaġa li tista' tiġri fir rigward ta' dawn l awtorizzazzjonijiet dan l-aħħar smajna anke il-proġett Western Marsh ġie approvat anzi dan il-proġett ġie approvat f'Marzu minkejja l-fatt l-awtorizzazzjoni qed tiġi kontestata. L-awtorizzazzjoni amministrattiva ġiet irrifjutata għal proġetti oħra. U fuq it-tnejn l-oħra l-informazzjoni li għandna hija l-awtorizzazzjoni la għada inatat u lanqas ma ġiet irrifjutata. Grazzi. Grazzi tassew lilek, issa, kollegi, membri tal-Parlament Ewropew, se kolkom il-mikrofonu sur Gonzales jitkellem fl-aħħar. Onorevoli Kamson Ruiz. Grazzi tassew, Sur President. Ser niprofa nżomm mal-punti ta' rapport tekniku tal-awtoritajiet lokali tal-Andalusija. Wara il-talba mill-Ministeru biex ikun hemm iktar informazzjoni dwar il-proġett pilota. Jidher li hawnhekk qed nħawdu l-affarijiet. Ir-rapport tekniku forsi jista' jagħtina ftit iktar informazzjoni. jider illi irridu niżguraw li dawn il-proġetti jkunu f'konformità mal-liġijiet iżda dak dawn ir-rapporti suppost għandhom ikunu indipendenti dak li qalet dak li qalu l-awtoritajiet tal-Andalusija u l-Ministru tal-Ambjent huwa huwa li jrid ikun hemm evalwazzjoni tal-effett kumulattiv biex naraw jekk dawn is-siti natura l fejn jiġux affettwati. L-awtoritajiet tal-Andalusija talbu li jsir dan l-istudju kemm il-darba. U naħseb li l-Kummissjoni għandha titlob lill ministeru biex jieħu pożizzjoni dwar dan. Meta jinħarġu il-liċenzji u meta li IAs ikunu favorevoli l-Environmental Impact Assessment, e, il-petizjonanti għallu li dawn ma waslu l-omx, ma kellomx aċċessa li jom din l-evaluazzjoni ta' impatt ambientali u għalhekk għall-erba' proġetti Jider illi kien hemm problemi dwar jekk mhux awtorizzati jew le. Jekk per eżempju qegħdin jistennew li l-ġunta ta' l-awtorizzazzjoni tagħha. Din mhix mhix problema avolja l-kumpanija tajtek. Imbagħad fuq li għandhom l-informazzjoni ta' impatt ambjentali pożittiv għal kem dan huwa favorevoli minnaħa tal-Ministeru marċevewx minnaħa tal-Ġunta l-awtorizzazzjoni meħtieġa għaliex jinsab f'żona protetta. Dawn għalhekk mhumiex zona protetta u għal din ir-raġuni il-ġunta meta kella l-impatt ambient l-evaluazzjoni ta' impatt ambjentali pożittiv u li raw li mhuwiex f'żona protetta ta' l-autorizzazzjoni tagħhom. Imma l-autorità l-oħra ma tax autorizzazzjoni tagħha x'tħoss li jieta f'żona protetta għalkemm għandha evaluazzjoni ta' impatt ambjentali pożittiva. Mela dawn huma l-aspetti tekniċi. Issa, Peress li jem e, il-Kommissjoni tkellmet dwar dan il-proġett pilota. Jiena nixtieq illi nitolbu evalwazzjoni tal-effett kumulattiv tal-erba proġetti f'daqqa. Imbagħad ikollna wkoll aċċess għall-istudji ġeoloġiċi. Sallum il-ġurnata għadna ma nafux jekk sarux dawn l-istudji ġeoloġiċi tara l-inqas il-ġunta miex marfa b'dawn l-istudji. Grazzi naddu għall-onorevoli li jmiss. Grazzi. Ovvjament napoġġaw għal-petizzjoni, ovvjament ukoll Is-soltu insomma hawnhekk eh, l-isparpaljar tal-flejjes pubbliċi bħalma qal petizzjonant ukoll. Brabta ma' din il-biosfera l-sparpaljar tal-flejes tagħna għall-interessi privati. Jiena nixtieq ngħid li dan is-suġġett irridu nitrattaw fost il-koordinaturi tal-mistħija kienet din partit politiku jistieden jistieden azzjenda biex tiddefendi ruħu qudiem iċ-ċittadini eh, jawnek jiġu ċittadini tagħna biex jippruvaw isolvu l-problemi tagħhom permezz tal-Unjoni Ewropea. Problemi li mhumiex indirizzati mill-pajjiżi rispettivi tagħhom. Għaliex kellhom kondizzjoni jidmot li l-petizzjoni tkun diskussa hawnhekk. Ma tistax tittieħed deċiżjoni għaliex naħseb li diġà hemm biżejjed lobbies, pressjonijiet fil-Parlament kollu fost il-gruppi kollha biex noqogħdu indaħlu l lobbies hawnhekk ukoll biex jiddefendu l-interessi tagħhom. Hija ħaġa tal-mistħija din li ġrat hawnhekk illum li inti tqabbel amministrazzjoni pubblika ma' lobby ma' azienda hija xi ħaġa tal-mistħija. Li tiġi kumpanija tiddefendi l-interessi tagħha flok l-interessi taċ-ċittadini tagħha din hija mistħija, eh? Ďakujem pekne, berieme na vedomie s tým, s tým, že ten, kdo má pravdu, sa nemusí bať. Mela ħatna ta' dak illi għat inti però għandek raġun titkellem toqgħodx tibża minn opinjoni differenti l-onorevoli għal-bjor. Yes. Grazzi. Bla dubju aħna se nippreżentaw il-ment formali għal dak li ġara hawnhekk għedin tiffavorixxu din il-kumpanija intom. Eh, hawnhekk irridu niddefendu l-interessi ta' ċittadini u mhux l-interessi privati ta' kumpanija privata. U għal daqstant naħseb li għanna nresqu il-ment. Ma nafx min għamela din l istadina ekkux il-president minna konsultazzjoni mal-membri. Issa, il-petizjoni, l-għennet grazzi il-petizjonant li waslinna din il-petizzjoni daqshekk importanti. Hawnhekk għandna qudiemna każ ċar ta' kif l-interess privat qiegħed jiġi qabel l-interess taċ ċittadin l-interess ambjentali. Xorta waħda bħala kumitat ta' petizzjoni għandna nibattu din litra lill-Gvern Spanjol fejn esprimu tħassib tagħna għal din is-sitwazzjoni fejn nitolbu li jsir dan l studju ta' impatt ambjentali sħiħ u mhux studju maqsum ferba bħal sar f'dan il-każ. U ovvjament naħseb li ikun importanti wkoll li jissir din iż-żjara min-naħa tal-kumitat tagħna żjara b'rappreżentanza tal-Parlament b'mod li nkunu nafu eżattament x'in il-problema f'Donjana. L-ewwel net minħabba l-petizzjoni li ġiet preżentata għaliex qegħdin ngħidu dwar ħazna ta' gas taħt l-art f'park naturali protett, l-aktar biħed protett fl-Ewropa kollha, Internet, għaliex is-sitwazzjoni ta' Donjana tmur ħafna l lin minn din il-kwistjoni tal ħazna tal-gas. Hawnhekk għandna sitwazzjoni fejn hemm degradazzjoni tal-habitat, habitat biodiversità unika, wirt tal-umanità u li mill-Kummissjoni Ewropea wkoll anke nħarreġ rapport dettaljat eh, fejn intqal kif Spanja ma rizbettax l-obbligu li tħares donjana. Hemm ħafna affarijiet li għandna qudiemna fir il-gas naturali, eh, degradazzjoni tal-habitat, u allura naħseb li jkun interessanti ħafna kieku forsi norganizzaw fact-finding mission fil-park ta' Donjana u naraw x'inhu jsir hemmhekk Forsi niltaqgħu ukoll mal-gvern autonomu, l-entitajiet ta' partiċipazzjoni, ta' territorju. Naħseb li Eh, ħaġa tajba tkun f'dan il-każ. Grazzi. Grazzi tassew. Issa l-onorevoli Stas Ferragut. Grazzi. Jien naħseb li l-Kumitat tal-Petizzjonijiet ħafna drabi ma jkollux id-dejta meħtieġa, ġifiri li hawnhekk ġew il-petizzjonanti ovvjament eh, eh, skjerda unita eh, partit politiku, però mbagħad li tiġi l-kumpanija wkoll li tirrappreżenta l-parti l-oħra, ma naħsibx li hija ħaġa ħażina. Id-deċiżjoni tal-President nirrispettaw mhux l-ewwel darba li ġid din il-kumpanija hawnhekk għaliex anke taħt il-mandat li ieħor fuq petizzjoni simili il-President ta' qabel Taljana u kienet stiednet l-gas natural biex jiġu hawnhekk. Ġifieri kien hemm preċedenta hawnhekk dan il-kumitat li nisimgħu iż-żewġ partijiet u x'inhu sorpriża dwar il-fatt li il-gruppi tax xellug mhux se ma jridux jisimgħu iż-żewġ teqniepen. Jiena lesta nismagħhom dawn iż-żewġ teqniepen għall-inqas. Jena qed nibbaza fuq dak li qalu ż-żewġ partijiet hemm erba' proġetti wieħed minnhom fuq il-Marismas Occidental eh, insibu d-dikjarazzjoni tal-impatt ambjentali. Dan huwa proġett li il waddej 30 sena minna incidenti, mhix ħaġa ġdida dejjem bħall attività ila ħaġa li ila għaddejja ħafna. Ovvjament hemm ħafna proġetti li m'għandhomx permessi, però dan għandu permess. U l-Kummissjoni Ewropea wkoll niddiet dialogu permanenti eh, ma l-entitajiet pubbliċi u mal kumpanija biex tara jekk hemmx rispett għal parametri ambjentali fejn hemm kompetenza eh, tal-Unjoni Ewropea. Issa nittama li dan l-iskambju ta' informazzjoni permanenti bejn l-awtoritajiet kompetenti il-Ministeru tal-Industrija u r-Reġjun ta' Andalusija u l-kumpanija stess dan, dan l-iskambju jissokta u b'mod l imbagħad il leġizlazzjoni ambjentali tiġi rispettata din tkun il-proposta tiegħi, però ntenni wkoll li mhux l-ewwel darba hawnhekk fil-kumitat li nisimgħu ż-żewġ partijiet. Fil-mandat li għadda ġew mistiedna ħafna kumpanniji b'mod li konna żewġ opinjonijiet. Ovvjament dejjem se jkun hemm opinjonijiet diverġenti. L-importanti huwa l-Kummissjoni li hija il-protettriċi tal-trattati eh, dik li b'koordinazzjoni mal awtoritajiet tal-Istati membri, membri tiggarantixxi li jkun hemm din il-konformità. Għaliex aħna fl-aħħar mill-aħħar minn dak importana. pan kollega Tari Abras. Grazie onorevole Grazie President. Fil-qosor, l-ewwel net Donjana ovvjament emblema tal-Ewropa. Diffiċli insibu donjana ieħor fl-Ewropa u dan ngħidu għaliex dan jgħajna nifmu il-gravità u l-importanza tal-problema. Ettin net. Jena derli il-kollega staras titlob l-informazzjoni kollha u l-istess jien, però l-informazzjoni titkun eh, Eh, xirqa u tkun vera u kol. U għal qed ngħidu dan, jiena jidir li li l-suġġett ċentrali hawnhekk huwa li l-erba proġetti għandu ikollhom medda globali. U din ħaġa importanti f'post eh, bħal Donjana. U fuq dan il-punt kien hemm kontradizzjoni eh, bejn il-preżentazzjoni ta' Donjana u dik tal-kumpanija, però il-Kommissjoni donna kienet ċara u grazzi tal-intervent tagħkom. Il-Kommissjoni tkellmet dwar effetti kumulattivi ta' l-erba proġetti. Erba proġetti u għaled li talbet informazzjoni fuq wieħed proġett minnhom fuq liħor ma waslitx informazzjoni u fuq l-oħrajn ma kien hemm xejn. Ġifieri hawnhekk m'hemmx rispett tal-prinċipju bażiku. Il-Kommissjoni tajba ħafna qalet ta' din ma kienx hemm rispett lejn il-prinċipju bażiku li jkun hemm approċ globali. U dan arfit ukoll il-kollega Staras li m'hemmx ġifieri approċ globali u dan huwa l-qofol għalija, speċjalment tal-post bħal Donjana. Din hija ħaġa kruċjali għalija. Ġifiri, personalment jina naħseb li għanna nżommu l-kas miftuħ u forsi nitolbu aħna u koll l-approċ prekawzjonarju fil-konfront tal-erba proġetti sakemm ikollhom dan l-approċ globali għaliex jista' jkun hemm ħsarat gravi ħafna meta jinrajt l-intervent tal-kumpanija kollox kien qisu proġettat għal ġejjieni. Naraw, mbagħad nagħmlu hekk, eċetera. Però sakemm naslu f'dik il-fażi naħseb irridu noqogħdu attenti. Hawnhekk għandna nwaqfu kollox b'mod eh, prekawzjonarju. Grazie. Grazie tassew. Grazie. Fil-qosor minna ħatija jokoll, mill-perspettiva ta' proċeduri, ma nistawx niġġustifikaw dak li ma nistawx niġġustifikaw dak li huwa ċert huwa li eh, aħna maħniex qorti hawnhekk. Hawnhekk nilqgħu il-petizzjonanti li huma dawk il-persuni li fissimhom jew fissem gruppi oħrajn jippreżentaw petizzjoni u nirċievu wkoll l-istituzzjoni Ewropej hawnhekk il-Kummissjoni l-aktar u l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali. U dan mhux il-każ Jiena ma naħsebx li għandu jiġi rappreżentant tal-qasam privat għal kas tal-kastor, però dak li huwa ċar huwa li din l-aġenda li warajja jkun hemm ħafna xogħol eh, din l-istadina ma kienx konsultata u approvata u din mhix biss kwestjoni ta' prevenzjoni, preġudizzju jew inkella ma rridux il kumpanniji ma nistawx nkunu kontra l-kumpanniji. Aħna dejjem ma konnax naqsmu mal-kumpanniji, aħna familji tagħna, l-ħbib tagħna, kumpanniji waslu għal ħafna ġid, però ma jistax ikonna sorpriżi bħal dawn. Ġifieri l-kwestjoni formali dini ma nistawx namlu affarijiet hekk minnaj konsultazzjoni. U għal dak għandu x'jaqsam ukoll ma dak li smajna mill kummissjoni jidher li l prinċipju kawtelari għandu jkun ċerta hawnhekk għandu jkun hemm ċertezza li dan l-effett kumulattiv tal-proġetti differenti eh, naraw li naġixxu issa b'mod li mbagħad forsi nkunu nistgħu nkomplu ġifiri dal-prinċipju ta' kawtela, preservazzjoni ta' post donjana hija xi ħaġa li fuqa eh, naqblu bizzejed, grazzi. Fanni kolleginja Jimenez bez. Grazzi tassew l onorabli Jimenez. Grazzi ħafna, President. Jina, ma nafx kif jaħdem il-komitat u għal stant. Forsi zbaljata. Għalix mux minn hawnhekk jena, però niftakar kont preżenti ma, ma l-MP Mayer fej kien hemm problema taħt il-mandat preċedenti fejn f'dan il-każ ġiet il-kumpanija wkoll. Is-suġġett eh, ukoll kien marbut ma' Donjana. Ma niftakarx però eh, dettal. Ma niftakarx li kien hemm xilment, kienet kelmet il-kumpanija dakinhar u tkellmu wkoll il-petizzjonanti. Forsi dak li semmejt inti Jena minn Sevilja, nafa sew Sevilja u elva u kol. ġifri mandiġ dubju li għandi l-istess interess, jekk mux ikbar bħala interess minn naħatijaj. Aħna kolla Spanjoli għawnek, għandi interess li għandu jkun hemm il-garanzija massima f'każ bħal dan minn dak li nafjen dwar dan il-proġett. Hawnhekk qegħdin nitkellmu specialment fil-kas ta' marizma okcidental. Għemmek eh, id li għem il-permessi kolla mid-dera tal-ambjent il-kumpanija ila d bil-ħidma 30 sena ma kienx hemm incidenti. Mhux qed ngħid li m'għandniex inkomplu nistħarġu ifmuni. Però eh, kulħadd jista' jara x'inhu għaddej. din hija żona importanti ħafna li nqogħdu attenti. U ngħid li dan il-proġett bħalma taf fis sinjura Cabezon għandu l-autorizzazzjoni, l autorizzazzjoni kollha. Eh, l-ħsib tiegħi kien li ma kienx ħaġa stramba li kumpanija tiġi hawnhekk u tispjega eh, xinu jiġri. Ma nafx il-proċess għandux jizvolġi b'dan il-mod, però il- proċeduri l-oħrajn jew ikollhom l-awtorizzazzjoni tar-reġjun u mhux tal-Ministeru jew inkella bil-kontra il-proċeduri jimxu b'mod differenti, però dan għandu it-tlet proċeduri in regola. U apparti minn hekk din il-persuna jekk kellix titkellem jew ma kellix titkellem hawnhekk Eh, ma jimportax li ma tirrappreżentax eh, l-ċittadini. Eh, aħna meta nitkellmu pereżempju fuq id-drittijiet tal-bniedem, nitkellmu fuq il-Kambodġa pereżempju jiġi jitkellem kulħadd anke nies li ma jogħġbunix ħafna. U x'inhu hemm proġett li għandu l-permessi meħtieġa u l-oħrajn m'għandhomx Eh, u dak li rridu naraw, grazzi. Pani kollegu Njevi, prosim. Si, grazie President. Grazie Signora Evi, jena nishtiq l-intervjeni sabiex nisħaq dwar il-fat li din hija kollha kwistjoni ta' proċedura. Illum qegħdin niksru il-prinċipju ta' deċiżjoni demokratika għaliex fid-deċiżjoni li tieħdet biex tiġi nfasta l-aġenda. Jiena ma kellix ideja xġar fil-leġislaturi preċedenti imma jiena safejna fin f'din il-leġislatura qatt ma tajna il-mikrofonu lil xi ħadd mis-settur privat mill-imprizi u jiena għalhekk inħoss li din hija xi ħaġa inġusta u mhijiex il-prassi normali li bija aħna nimxu f'dan il-kumitat. Għalhekk se jkollna nitkellmu dwar fil-laqgħa tal-koordinaturi. Pani kollegini Albert Persim. Sì, simplemente por destacar que... Xtaqt nejt li għandkom raġun meta tgħidu li din mhux l-ewwel darba li ġraw affarijiet bħal dawn. Fil-mandat preċedenti kien hemm kumpanija li ġiet hawnhekk, l-istess kumpanija appoġġjata mill-PPE. U ġifir qegħdin nitkellmu dwar l-istess ħaġa, darbtejn ġrad din il-ħaġa gas natural ġewwa hawnhekk nixtieq nkunu nafu ma nafux għal għalfej għedin favorixxu din l-kumpanija minnaħa tal-presidenza tal-komitat eh, tal-peti u l-axħar darba meta ġewwa hawnhekk ukoll din il-kumpanija. Eh, aħna konna għedna li ma li kien inaċċettabli li rappresentant ta' eh, kumpanija privata kien fostna. Kolleginja Valina. Sì, mm, eh, más que nada porque queden el acta, porque no, no me gusta que las cosas queden ma nishtaqx li ma għamx l-affarijiet. dakken għaw eh, Willi għaw hawnhekk konna nafu li Willi bħala viċi president kien kontra. U kien taħt petizzjoni ta' viċi president ieħor eh, kien xi ħadd li ġaba l-kumpanija. Però l-affarijiet ma ġrawx kif għettu intom, eh, tkellmu għaliex il-President ippermetta li jisir l-intervent, però mhux għaliex kien hemm konsens dak iż-żmien li titkellem il-kumpanija. Skont ir-regolament tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet tista' tiġi jistgħu jiġu mistedni l-awtoritajiet, il-gvern, imma mhux il-kumpaniji u jekk tixtiequ li tistidnu l-kumpanniji din hija ħaġa li rridu naqblu fuqha fost il-koordinaturi. Ma ninsewx li li għadna kif għaddejna mill-Brexit u n-nis jgħet ikollhom dejjem inqas fiduċa fl-Unjoni Ewropea. Mela fil-leġislatura moddija ma konċ edha f'dan il-komitat u ma naf il-ħat minn din il-kumpanija l-ewwel darba qed naraħ dan is-sinjur, per jekk kien hemm petizzjoni tal-kumpanija mibgħuta lilna eh, lill-PPE fej għallunna li kien hemm interess li jiġu hawnhekk biex jispjegaw il-pożizzjoni tagħhom l-unika ħaġa li jagħmlu l-PPE huwa li jgħaddu din il-petizzjoni l-President, eh, jiena petizzjoni mhux tiegħi, jiena sempliċement jek ngħaddi l-petizzjoni l-President. l-President fost il-mandat tagħha tiddeċiedi li tinkludija din fl-aġenda tal-lum. U se tagħmlet bil-kontra wkoll, ma tinkludijiex. L-elementi ok, però issa li tiġi l-kumpanija hawnhekk din mhux deċiżjoni tal-PPE. M'għandax taqsam xejn mal-PPE. M'hemmx konfoffa eh, massonika wara dan kollu. Din sempliċement kienet petizzjoni tal-kumpanija indirizzata lil viċi President tal-Kumitat tal-Petizzjoni din di tal-President u mbagħad il-President iddeċidiet li dan il-punt inkludih fl-aġenda. U jiena sirt naf bija dejn, meta sirtu tafu bija intom ukoll. L-unika ħaġa li għamilna aħna tal-PP, tal-PPE kienet li għaddejna dil petizzjoni il-President. Jiena ħadd gost nisma' iż-żewġ taqniben. Però eh, xogħol il-President fl-aħħar mill-aħħar. Eh, Mislim ehm, si ġe każdy dostal. Grazzi. Jiena naħseb kulħadd kellu ċans jagħmel il-kummenti l-MPs kollha hekk joġobkom, Ek if muftit it-tradizzjoni romana ta' tradizzjoni legali hija dejjem li nisimgħu il-qampina l-oħra dik in-naħa li topponin, topponina għalhekk jiena is-Sur Gonzales issa nixtieq li jalaq Tirreaġixxi. Grazzi. Rappreżentant qal li din mhux qorti, xorti tajba rappreżentant tal-gas naturali għal xu kien qorti dan kiku kien jiġi arrestat għall affarijiet li qal għaliex kien kien gideb dan. U dan nista' nurrija jiena, rappreżentant tal-kumpanija qal li l-erba' proġetti kellhom awtorizzazzjoni. Mhux veru dan, rappreżentant ta' Gas Natural qal li l-ebda wieħed mill-proġetti ma qed il-Park Naturali. Fit-8 ta' Jannar, ir-Reġjun ta' Andalusija jirrifjuta il-permess għal proġett Marizmas Oriental għaliex kien qed immiss aktar parti sensittiva tal-park, ġifri gidba din ukoll. U r-rabanet ma ġewx ippreżentati l-istudji ġeoloġiċi tal-erba proġetti u l-ħames net dan huwa skandlu li ma jkunx hemm studju kumulattiv tal-impatti ekoloġiċi ta' dawn l-erba proġetti. Għaliex din hija l-istess attività, attività ta' ħażna taħt l-art ta' ta' estrazzjoni ġdida, makkinarju ġdida, eċetera. U ma naħsibx li wieħed jista' jawtorizza proġett wieħed għaliex jgħidu li hemm konformità. E, Sinjura qalet li li kienem kienem Tereza għalli ta' din, inti għandek wieħed li mhux konformi li qal li l-istudji irridu jkunu akkumulattivi u studju wieħed għaliex l-istess attività din i. U allura jina nibqa' nitlob l-istess ħaġa, rridu nwaqfu x-xogħol b'mod kawtelari, nwaqfu l-erba' proġett proġett imbagħad ukoll hemm studju kumulattiv tal-impatt li se jkun hemm f'Donjana. U issimgħu x'għandhom xi jgħidu l-kumpanniji, però issimgħu wkoll il-gvernijiet reġjonali u simgħu l-ċittadini wkoll isimaw li l-na l-għadin insegwu imbatu dawn il-problemi. Kumpanniji li iwedu eluf ta' impigi meta għanna dan il-qat kollu. Isimaw kollox, isimaw il-problemi tagħna. Isimaw li ċittadini li l-gvern reġjonali għaliex ir-reġjuni u kollu ma parti mill-istat Spanjol l-opinjoni tagħhom trid tinstema' wkoll, speċjalment fuq affarijiet importanti bħalma huma dawn. Fwert umman bħal Dorniana eżempju ħaj tal-ġlida għal biodiversità. Però ma jinstema' xejn. Grazzi ħafna. Jekk dam je pani tak prawdopodobnie przedostali k sytuacji, że mu. Grazzi, mela qegħdin f'sitwazzjoni nġib mill konklużjoni ta' diskussjoni fuq dan il-lum. Dawn huma l-konklużjonijiet huwa ċarissimu li il-problema edha magħna, problema serja, qed naraw li hawn ħafna interessi, n-nies ukoll għandhom ċertu sentimenti, kulħadd għandu dritt ikun emozjonat imma ma neżaġerawx. Il-petizzjoni qed tibqa' miftuħa, nkomplu nagħmlu monitoraġġ fil-ġejjieni u jiena smajtkom tgħidu li li memx biżejt informazzjoni jew inkella informazzjoni kontradittarja. Naħa qed tgħid ħaġa u naħa l-oħra qed tgħid bil-kontra. Għalhekk aħna se nikdbu l-ittra lill-Gvern ċentrali u lil anki fuq livell tal-Muniċipju u tar-Reġjun biex insaqsu l-iktar informazzjoni. Aħna kol xaħat tissuġġerixxa li immorru namlu zjara. Dan ma nistax niddeċidu illum, imma meta jiltaqa' jkun hemm il-laqgħa tal-koordinaturi, sinna niproponu għadi din l-idea. U jekk ma nkunx hemm jien stess, jina dis-sena mort kont eh, responsabli minn min, eh, delegazzjoni li marret tispezzjona l-mijiet fi Spanish Free. Dis-sena jina naħseb għamil bizzejiet. Li fimt jiena huwa li għandna nwaqfu b'mod provviżorju x-xogħlijiet għaliex idel ma kienx hemm permessi. Aħna dak li nitolbu huwa li jkun hemm rapport tal-Kummissjoni meta tasal l-informazzjoni jkun hemm rapport tal-Kummissjoni fuq is-sitwazzjoni. Umbaħt, eh, jekk ikollok eh, proġett pilota miftuħ, u jinala minħabba l-kawtela, il-Kommissjoni titkompli għaddejja bil-ħidma tagħha. Jekk qed nifmek so, dan ġimara fil-Kommissjoni għalhekk nitolbu l-Kommissjoni. Għana mela nitolbu l-Kommissjoni Ewropea skont minn dak li għadek kemmet inti li ittina rapport bil-miktub nistgħu nagħlqu dan il-punt tek li issa sinjuri morru għandna żewġ petizzjonijiet seba seba tlita tal-2014 u 8-22 tal-2015 petizzjonijiet dwar il-proġett tal-enerġija Castor fi Spanja. U għalu li l-petizjonanti edin hawn. Għalek, nishtiq nistiden il- il-Dolores Ro Garcia. Mela l-għura nafsina li tajjeb, grazie, pala rappresentant tal-pjattaforma difiżu tas-senja, nishtiqu niprezentaw il-ment formali 822. Bazzata fuq dawn il-punti l-Istat Spanjol Eh, kontribwixxa biex jinħarġu permessi fil 2008 għal bini ta' ħazna ta' gaz. Wara mbagħad imbena impjant ukoll li kisser il-normattiva eh, Ewropea ambjentali. Imbagħad waqt li fażi ta' testjar kien hemm ħafna terremoti, però il-Gvern Spanjol ħallas kompens ta' aktar minn miljun euro lill-kumpanija b'mod li ma jkunx hemm kontrolli. Kien hemm l-involviment ta' kumpanija intermedjarja wkoll. U allura aħna qegħdin nippreżentaw petizzjoni illum għaliex il-kumpens kien għajnuna statali moħbija in favur tal-kumpanija tal-gas eh, fejn inataw pożizzjoni u dan kien biksur tat tfu u anke l-liġ tal-kompetizzjoni. Palma jgħid l-artiklu dan huwa inkompatibbli massu intern. Għajnuna matija mill-istat projbizzjoni fuq l-għajnuna statali li tista t-fiskel il-kompetizzjoni il-favoriment fil-konfront ta' kumpanija partikolari. Ġara darba l-pajis kellu jħallas il-kompens dan wassal għal distorsjoni. Din il-kumpanija kisbet rwol dominanti mbagħad fis-suq però kien hemm ksur tal-liġi tal-kompetizzjoni komunitarja, il-finanzjament tal-proġett min-naħa tal-EIB u min-naħa tal-Kummissjoni permezz tal- għajnuniet u kien hemm ukoll l-analiżi ta' impatt ekonomika, il-fatt li ma kienx ehm, evalwazzjoni xierqa l istandards ma ġewx rispettati lanqas biex jinkisbu dawn il-finanzjamenti. Kien hemm ilmenti fil-konfront ta' dan il-proċess, il-liġi Ewropea wkoll ma ġiex rispettata fil-qasam tal kuntratti l-attività ma ġietx mitluba eh, informazzjoni fuq l-ispejjeż eh, involuti fil-ħlas ta' dan il-kumpens. Skont il-liġi tal-trasparenza, kulħadd għandu jkollu aċċess għall informazzjoni disponibbli l amministrazzjoni pubblika ma nafux lanqas l-ammont reali tal-proġett. Proġett l-oriġinali kien 1.4 miljun euro bej wieħed u ieħor u l-fażi ta' ta' fuħda mill fażijiet bikrija din is-somma triplikat. Il-proġett kien maqsum f'diversi partijiet b'mod li ma jiġi evitat l-istudju ta' impatt MEIA li imur kontra id-direttiva fuq l-evalwazzjoni ta' proġetti li għandhom impatt ambjentali. M'hemmx referenza lanqas għal l-izman tellar eh, obbligatorju, allura nistaqsu dan il-komitat biex jizzom il-petizzjoni miftuħa. Parti minnek nishtiq nistaqsu wkoll il-komissjoni, il-komitat biex titlob il-gvern Spanjol biex jizvela il-ħlasijiet li saru bħala kompens. Għanda tinfetaħ ukoll proċedura ta' sanzjonijiet kontra l-Istat Spanjol talli kiser il-liġi komunitarja u apparti minn hekk nixtiequ li naslu għal soluzzjoni f'waqta tal-ilment SGE 2013 fuq is-self għal finanzjament tal-proġetti. Grazzi, ħafna smajna l-petizjonant. U issa. Nishti nitlob l-reprezentant tal-Kommissjoni għal-kommenti tiegħu. Grazzi ħafna. President, hemm żewġ petizzjonijiet qed nitkellmu fuqhom fil-fatt u il-Komissjoni mhux l-ewwel darba li rispondiet ehm, lill-Parlament fuq dan il-proġett. Irridu niċċaraw il-fatt li il-budget tal-Unjoni ma ma ħarġux flejjes mill-budget tal-Unjoni Ewropea fil-fatt kien hemm xtaqt niċċaraħ dan il-punt li flejs ma ħarġux mill-budget tal-Unjoni. Umbat miż-żewġ petizzjonijiet waħda li titlob il-Parlament dwar il-disclosure tal-EB, e e ġifri il-kontrat, jina naħseb li fuq din il-petizzjoni naħseb solvejnija, imma fil-kas liħor il-petizzjonanti jixtiequ li l-Kummissjoni tħares ftit id tajlejn il-mekkanizmu ta' kumpens li, li ta' l-istat ta' Spanja u direttur ġenerali tal-kompetittività qiegħed qed jistudja dan biex naraw li meta il-kumpens li natat il-kumpanija kienx skont il-liġi. Anki fil-rispett tal-estate aid il-Kummissjoni qed tagħmel xogħla. U dak kollu li tista' tagħmel biex tirrispondi l-petizzjonanti. Fuq eh, l-IIB għax wara kollox hija l-istituzzjoni Ewropea li dejjem appoġġa dan il-proġett u l-finanzi ġo mill EIB e u il-banku koll irċeva l-element tal-minant in-nies u huma ħattru konsulent indipendenti biex jistudja ftit x'ġara jina għaluli li dawn se jibatu rapport lil petizjonanti fil-bidu ta' sena d-dieħla. Dik kienet ġabra fil-qosor ta' xogħol minnaħa tal-Kommissjoni. Grazzi ħafna u qabel niftaħ diskussjoni nixtieq jiena ngħid il-partiċipanti li għandna żewġ petizzjonijiet hawnhekk L-ewwel waħda hija l-position paper dwar li IB u nafu li fondi Ewropew ma, ma ntużawx il-Bank Ewropew ta' Investiment ma użax dan il-fondi u naħseb li għal daqstant l-ewwel petizzjoni nistgħu nagħlquha għax ovvjament issa m'għadix valida ma tieni waħda għada kif, kif inna u għalek niftaħ diskussjoni Senjura Rodriguez. Eh, grazie President. Grazie President. Leonet, nifraħ l-petizjonanti għal ħafna ħidma u l-sforz ukoll minnaħa tagħhom b'mod li għadina unek issa fostna, nittama li minnaħħa tal kummissjoni u li IB l-isforz ikun simili. Jiena naħseb li nħallu għall-2017 biex nagħtu tweġiba l petizzjonanti hija ħasra din. Irridu neħdu nota għaliex naħseb li dawn is-suġġetti irridu jiġu indirizzati b'mod xieraq u fil-ħin xieraq. Dawn in-nies ilhom jaħdmu s-snejn biex jiġbru din l-informazzjoni b'mod li ssir ġustizzja u l-Kummissjoni u l-IB irridu jagħmlu l-almu tagħhom imbagħad biex jiggarantixxu li l-ġustizzja ssir. Jiena naħseb li huma spjegaw tajjeb ħafna x'inhu l-istat attwali u x'in il-problema. kważi 1.4 miljon euro li inataw lill kumpanija wara li s-sospendiet l-attività tagħha u wara li ġew reġistrati mal-mit terremot f'din iż-żona. Jena nista' nifmu il-paniku eh, li jiexu dawn in-nies, naħseb li hawnhekk irridu nkunu sensittivi fil-konfront tal-problemi tan-nies, nies bħal dawn. Kien hemm dawn it-teżżiżiet eh, l-attività waqfet u mbagħad u mbagħad il-gvern ta' mal-1.4 mal miljon lil din il-kumpanija. U bħeffa tal-ħġeb u koll f-30 ġurnata. 30 ġurnata ġi deċis li kunem evalwazzjoni eh, ħarġet u koll deċizjoni li t-ġustifika li kalla titħallas din is-somma. Jiena eh, fi xogħol preċedenti tiegħi Eh, rajt situazzjoni simili. U ngħidilkom li wara sentejn laqas biss konna wasalna l-ftejn f'każijiet simili għaliex il-parti li tirrappreżenta l-interess ġenerali hija dik li tiddefendi u l-parti l-oħra qasam privat jiddefendi tiegħu u dejjem ikollok konflitt ċar ta' interessi. U niżgurakom li fl-ebda każ dan ma jiġi solvut fi 30 ġurnata qatt. Din is-somma imbagħad se tiġi imġarba eh, eh, mill-Ispanjol imbagħad. Eh, Bl-interessi ta' 4.5 fil-mija qegħdin jiġu proposti, m'għandix dubju li fl-IB l-interessi huma negattivi. Jiena naħseb li din kienet somma sproporzjonata mhux ġustifikata. Ovvjament, ma jidher li hemm l-ebda responsabilità fil-konfront tal-kumpanija privata. Aħna meta nitkellmu dwar il-kompetenza u d-difiża tal-politika ta' kompetenza, kun qegħdin nitkellmu dwar wieħed mill-valuri lejn tal-Unjoni Ewropea li niggarantixxu li jkun hemm trattament ugwali. L-aktar ħaġa importanti hija li niggarantixxu li jkun hemm kondizzjonijiet simili għall-loti ta' meta, insomma, mhux biss fil-proċess ta' selezzjoni meta jew meta isir ix-xogħol jew ampero anke meta jkun hemm kawżi straordinarji bħal bħal din, nirtu hemm konformita ma' regoli ta' kompetenzja. U għawnek qegħdin għawnek il petizjonanti u għalek qegħdin għawnek l-MPs u kol biex nitolbu l-Kommissjoni eh, di kompetenti biex t-determina dan jekk f'dan il-kas kienx hemm konformita mal-regoli il-Kummissjoni trid tinvestiga u hekk qed tagħmel. Nixtieq li tħaffef daqsxejn però fl-istħarriġ tagħha għaliex safrattant iċ-ċittadini għadhom qegħdin aħalsu bl-interessi wkoll perċentwali. Ġifieri aktar kemm iddumu intom fil-ħidma tagħkom dan kollu jaffetwa li ċittadini kollha. Dak li nitlob jien huwa li nżommu miftuħa din il-petizzjoni li jintalab mill-Gvern Spanjol rapport li jispjega wkoll ir-raġunijiet għala ma inta l-biċ responsabilita minnaħa tal-kumpanija. Tal Għalfejn? Ma kienx hemm responsabilità minnaħa tal-kumpanija. It-tieni net kif ġew evalwati l-ispejjeż ta' din is-somma. It-tielet net kif ġew evalwat il-mekkaniżmi differenti ta' ħlas possibbli. U rabanet niproponi l-bqija tal-kollegi tiegħi li u l-presidenza wkoll eh, żommu f'moħħa din għandna naqbdu din il-petizzjoni immexxuha u jkun hemm rapport ukoll. Grazzi ħafna, signori għad baqalna biz 18 il-minuta u għaw 6 MEPs li xu jitkellmu 3 minuti kull wieħed. Signora. Grazzi, fil-qosor. Ma naħlux ħin, jena xtaqt ninsisti fuq il-fat li l-petizzjoni tibqa' miftuħa, dan huwa essenzjali. Il-Kummissjoni trid iżżomm f'moħħa li għalkemm ma jintużawx fondi Ewropej f'xi ħaġa bħal din, qegħdin nitkellmu fuq ħafna flejjes hawnhekk bħala kumpens. Eh, rridu nżommu f'moħħna wkoll it-tnaqqis li eh, se jsir biex nindirizzaw id-deficit. Naħseb hemm xi rabta bejn iż-żewġ affarijiet. Meta nqisu dan il-volum inġustifikabbli nixtieq nkunu nafu eh, x'ġara għaliex jidher li hemm kważi 300 miljun ukoll li l-Ministeru ta' l-Industrija wkoll kien ħeba. U din hija ħaġa importanti wkoll eh, f'ġieħa trasparenza wkoll. Dan jorbot ukoll mal-Panama Papers. Il-ħsara fil-konfront ta' dawk affettwati u anki minħabba l-irregolaritajiet fl-approvazzjoni implementazzjoni tal-proġett Dan kollu jixraq l-istħarriċ xira u għanek naqbel ma dak li ntqal mill-kollega ta' qabli li jajbi u koll għanna nistennew aktar xeffa fi xol. Ġifiri talba li ila tinħadem is-snin mandiċ dubju li li jajbi issa jistaw jispiegawlna u jċertifikaw jekk hemm xi jew inkella le xi tip ta' ta' rabta. Grazzi. E, Thank you. Grazzi, Trutamosa. Grazzi, President. l e, nifraħ l-petizjonanti. Il-ħlas ta' dan il-kompens ta' 1.4 miljon euro hija ħaġa skandaluża u jekk inqisu l-interessi wkoll għas snin previsti għal dan l-ħlas is-somma tikber eh, ħafna wkoll. Din is-somma flejes pubbliċi se żżid eh, in-nefqa enerġetika tal-popolazzjoni ta' Spanja wkoll li minna nfisa jattini l-akbar fl-Ewropa diġà mhix sitwazzjoni responsabbli hawnhekk eh, ma ninsewx l-Ispanja dbati mill-faqar enerġetiku wkoll bħala pajjiż. Aħna nemnu fil-Kummissjoni, nittamaw il-Kummissjoni Ewropea qed tqis xidim bħala għajnuna statali illegali. Iġġit miksura klawzola fejn din is-somma issir ma jkunx hemm xogħol. Ġifiri, situazzjoni pjuttost ċara minn dak il-lat u ninaqat mal-MPs l-oħrajn ma naħsibx li għandna l-qwa l-petizzjoni li e IB ma weġibx l-petizzjonanti għadu nixtieq ngħid ukoll jħasra u tgħid ħafna wkoll fuq il-brand ta' Spanja li naħsbu li f'pajjiżi oħrajn il-project bonds tal-EIB intużaw biex jiġu finanzjati proġetti ta' investiment aħna eh, Eh, dawn il-flejjes intużaw biex jiġi finanzjat proġett ta' oligarka minn Madrid. Grazzi ħafna. Jekk bekki kollega Urtasun. Well, thank you so much. Grazzi ħafna l-ewwel netin nixtieq nirringrazzja l-petizzjonanti tal-li ġew hawnhekk għall-ġlida li ma jqatawx qalbhom eh, minna nixtieq ngħid żewġ affarijiet l-ewwel net jekk jiena fimt l-affarijiet l-ewwel ehm, petizzjoni kienet l-IB u l-tieni waħda l-Kommissjoni jien nixtieq ninżommu miftuħa it-tnej għax l-IB għadu ma rispondix lill-petizzjonanti anki ġifri jekk għaddhom il-proċedura tal-ilmendi tal-bank. Sissa jina naħseb li qabel nagħlqu il-lowel petizzjoni nistennow il-rapport il tal-bank naħseb dan huwa sens komun. Umbagħad fuq it-tieni petizzjoni naħseb li il-fatti nafuhom naħseb laffajt huma ċari xtaqt biss fakarkom il-plenarja tal-Parlament Ewropew ivvotaw biex titlob il-Kommissjoni eh, biex jara kil din l-għajnuda tal-istat kienx legali jew le. Ġifieri nafuk kif qalu l-kollegi, l-Kommissjoni xtieq ngħidilha li intom qegħdin tistudjaw dan kollox hemm dossier miftuħ dwar l-lajna ta' l-istat illegali. Aħna nemnu li ċirkostanzi mit-ċirkostanzi qegħdin naħsbu li qegħdin f'sitwazzjoni ta' xi ħaġa illegali u għalhekk aħna ninkoraġġixxu l-Kummissjoni biex verament tidħol fil-fond fl-investigazzjoni tagħha anki dan il-proġett ġifiri li eh, benefika minn għajnuża l-istat illegali. Istur Kabras, grazzi. Fil-qosor, mux sanoqot nirrepeti dak li ntqal mill-kollegi. Żewġ punti biss għandien. L-ewwel mistoqsija, l-ewwel punt hija li rridu aħna nappoġġjaw l-investigazzjoni ta' kemm verament għam il-proġett. Il-budget li kellu, jina, kont issa qed nitkellmu fuq biljun, imma hawn qed jgħid żewġ biljuni affarijiet ta' barra minn hawn. Eżaġerat l-ammont hemm bżonn ninvestigaw, hemm bżonn li ssir inkjesta fuq dan din lajnuna tal-istat li kienet em, mistura. Jina naħseb li qed nitkellmu fuq profitti privatizzati. U jagħmel tajjeb il-pubbliku għal dan it-telf. Żewġ każijiet iridu nżommu miftaħin tali il-petizzjoni tal-IB u l-oħra il-petizzjoni. Iż-żewġ każi hemm bżonn jibqgħu miftuħa. Sakemm ikun hemm l-affarijiet li jiġu iċċarati dwar l-ammonti u anki ir-responsabiltajiet. Grazzi, Signora Albiol. Iva, grazzi ħafna fuq l-ewwel petizzjoni naqbel mal-kollegi li qalu li din m'għandniex nagħlquha. Jiena nixtieq nitlob lill vib jaddu l-informazzjoni li qed jgħidu li se jgħaddu l-petizzjonanti lilna wkoll din dan il każ irid jibqa' miftuħ sakemm l-ilment ikun hemm soluzzjoni għalih. L-ewwel petizzjoni ma tistax tingħalaq għal daqstant. It-tieni petizzjoni nixtieq nirringrazzja il-pjattaforma li tawna prezentazzjoni nirringrazzjom għal ġlieda li jissa ila dejja għal tant snin, pero huma ċari fl-argumenti tagħhom Il-kollegi u kol għalunna kifin is-sitwazzjoni jiena nixtieq ngħid li meta ikun hemm xi proġett li ma jkunx konformi ma' ħafna eh, regoli Ewropej, l-lajnuna tal-istat, il-regolu tal-kompetittività, il-project bonds, li ma jkunx hemm konsultazzjoni pubblika il-fat li li jajbi l-Komissjoni mux qed jisolvu eh, dawn l-ilmenti, trasparenza li jajjej il-nuqqas ta' konformità mal-direttivi ħafna regoli li qed jinkisru għalhekk hemm bażi biex aħna nappoġġjaw il-talba tal-petizzjonanti ittra lill-Gvern ta' Spanja biex jgħidilna eżattament jagħmel studju dwar il-kemm għam verament il-proġett u nistaqsu għal ġustifika. Il-Kummissjoni trid tkompli bl-inkjesta tagħha tara hekk hemm xi sanzjonijiet tippubblika l-informazzjoni kollha dwar dan il-każ u anki dwar il-ksur li seta sar u ovvjament il-ilment dwar l-investimenti irridu sibu kaptu taħħa. Grazzi ħafna, Signora President, Signor President. dan il-komitat irrit jaġixxi il-petizjonanti kienu mux qed joruna li mhux qed jaqtaw qalbhom. U aħna involuti ħafna tafux li jajbita il-flus u ma is ir-riskji involuti li kienu kol marufa minn qabel 1.3 biljuni ta' euros kien jiswa u hemm numru ta' studji studji li juru li r-riski hemm kienu. M'hemmx issa skużi li IB kif il-kollegi għalet, kif il-kollega qalet. Ir-risposta mhix tajba anzi urtatna rridu ngħidu li il-Kumitat ta' Parlament ma jiġix ittrattat b'dan il-mod. Hemm bżonn li naġġlu issa. naħsbu li hemm bżonn ta' iktar attenzjoni għax ma' kull minuta li tgħaddi dan ifisser li popolazzjoni li hija nieqsa mill-enerġija qiegħda tmur għallar. Situazzjoni tal-biki simbolika għanna nieħdu iċ-ċans biex nuru li l-Ewropa verament tista' taħdem, tista' tagħmel differenza marriċ inkompli jena nenfasizza għalix kien hemm riżultat tal-Brexit li kien imma l nies irridu nurruhom li aħna nistgħu nagħmlu differenza. Jiena nissuġġerixxi li ż-żewġ petizzjoni tibqgħu miftuħin. Grazzi ħafna għandkom 3 minuti l-petizzjonanti. Xi ħadd minnkom 3 minuti. Muchas gracias a todos los asistentes y a la Comisión de Peticiones por haber... Grazie ħafna, nir-ingrazzja il-daw kolla prezenti l-Komitat tal-Petizjonanti tal petizjonijiet Aħna dak li smajn minn sur Sebastia kienem hemm 10 petizzjonijiet tal-biet l DGs differenti u fl-axħar ġejna f'dan il-Parlament Ewropew. Għalina sodisfazzjon li wasalna saw. Il-petizzjoni tal-IIB ma, ma ridux, ma ridux naraw għamalu fil-april, 20 april ta' din is-sena tal-2015 ħareġ ċar li kien hemm mismanagement min-naħa tal-bank għalhekk aħna nitolbu dil petizzjoni ma tingħalaqx u l-Kummissjoni Ewropea dan il-proġett kienet approvatu, kien project, project bond, pilot project, flus tal-Europa, naf li kien hemm ukoll flejjes mis-settur privat, imma meta intant għandek approvazzjoni mill-Unjoni Ewropea u l-fondi eh, ġew eh, approvati em, mhux biex jopera fil-fatem imma dan ma sarx ħabba terremoti. Jiena aħna nitolbu l-Kumitat tal-Petizzjonijiet sabiex iserħinna xi ftit moħħna. Lilna il-cittadini sissa ħadd ma semana il-gvern reġjonali biss kienu maħna imma kellhom strateġija tagħhom. Meta qed nitkellem fuq il-Valencia u l-Katalunja, aħna ħadna r-riski tagħna ma' dawn l-awtoritajiet, ma' l-awtoritajiet ta' dawn ir-reġjuni. Tlafna l-informazzjoni qatt ma tawilna u meta daħlet il-liġi aħna tlafna il-gvern ta' Spanja l-informazzjoni fuq l-estimi tal-ispejjes meta t fuq il-kummens u u sissa ħadd ma tagħna risposta għalhekk aħna napprezzaw daw kollha li daħlu għalina li tkellmu u nkomplu nitolbu l-appoġġ tagħkom sabiex inkomplu bil-petizzjoni. Hekk joġoba l-Ewropa tista' tina risposta dak li għandna bżonn għax inkella verament aħna mhux se nibqgħu nafdaw l-Ewropa. Ďakujem pekne aj ja. Takže záver. Na základe vašho Grazzi ħafna mela bbażi tal-proposta tagħkom biex nagħlaq. Se nżommu żewġ petizzjonijiet miftuħa, se niftħu ittra li se nikdbu ittra li IB kif suġġerejtu u se nikdbu wkoll il-Kummissjoni Ewropea nitolbuha l din tal-aħħar għal studju u ħaniktbu li l-autoritajiet ta' Spanja biex nitolbu għom ftit l-sfond meta nirċievu l-informazzjoni kollha nkomplu. Taqblu, grazzi ħafna naħseb dak nistgħu nagħlqu l-ġurnata ta' ħidma tagħna llum. Grazzi tal-intom ikkoperajtu. Serata tajba u nkomplu għada. Grazzi ħafna.